Dear colleagues, we have waited some. Uh, Eżis kollegi, stennejna l-xi membri oħra sabiex jiġu, però naħseb li issa wasal il-waqt biex nibdew. Eh, din il-laqgħa tal-Kumitat MV. L-ewwel punt fuq l agenda tagħna hija l-adozzjoni tal-aġenda jekk m'hemm l-ebda oġġezzjoni allura din l agenda nistgħu nadottaw mingħajr tibdiliet. Naddu għal Punt tnejn, l-avviżi tal-President jina rrit infakkar li sessjoni ta' 23 ta' settembru ta' nofsinhar ser titħassar. Mbatt il-laqgħa ta' 23 ġiet imħassra propju għaliex ħajkun hemm biss il-laqgħa tal-koordinaturi mill-3 sal-4 u nofs wara nofsinhar. Barra minn hekk għandna wkoll laqa straordinarja mal-President ta' COP21 din il-laqgħa ser issir fi Strasburgu l-ħamis fil-21 ta' Ottubru u ser ikun hemm ukoll skambju ta' femiet punt mal-President ta' COP21 li huwa wkoll il- um, Ministru għal affarijiet uh, barranin Franċiż rigward ħan trattaw in-negozjati tal uh, ta' Pariġi ta' Deċembru. Nifakkarkom ukoll illi llum għaw interpretazzjoni minn u lejn 20 lingwa, mawx il-lingwi ta' mawx l-Estonu, l-Latvjan u il-Gaelic. Nifakkarkom ukoll illi din laqa hija web streamed u li tistaw sibu il-dokumenti eh, permezz tal-file tal qat b'mod elettroniku. Mbatt xi avviżi marbuta mal-rakkomandazzjonijiet uh, ta' 3 ta' Settembru, ir-rakkomandazzjonijiet ġew ċirkolati b'mod elettroniku jekk m'hemmx oġġezzjonijiet allura dawn ison isuhom approvati. U issa nistgħu ngħaddu għal punt erba' fuq l-aġenda tagħna. Trasparenza, l-kontabilità, l-obbligu ta' trasparenza u l-integrità fiħdan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Kif tafu hemm rapport seħdan il-Komitat AFCO u aħna fassalna kol opinjoni fuq inizjattiva propria u llum ser nikkonsidraw propriu dan la abbozz tal-opinjoni. Nibda mill-ewwel billi naddi il-kelma l rapporter il-kollega tagħna Sinjura Nessa Childers u uh, nistennew li nismaw l-opinjoni tagħha fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna, Sur President. Eżis kollegi, jissa wasalna f'punt importanti ħafna minħabba illi il-Kummissjoni Juncker mxiet il-qoddim f'ċerta oqsma li huma assolutament importanti għal trasparenza l kontabilta u l-integrità fiħdan l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea bħal pereżempju ir-regoli li jigvernaw il-laqat fiħdan gruppi ta' esperti u u ukoll tkompli tejjeb l-affarijiet. Dan huwa l-każ partikolarment f'qasam li huwa ta' li jina jiġifieri il-mod kif ikunu magħmula ċerta gruppi ta' esperti li jipprovdu eh, pariri xjentifiċi, legali u tekniċi rigward eh, l-implementazzjoni ta' ċerta sma tal-ambjent u saħa pubblika il-rakkomandazzjoniet tal-Ombudsman illi jimbeda, timbeda opinjoni fuq inizjattiva propria, propju s-sena li għaddiet, ġiġa waslet għal ċerta ċaqliq minnaħa tal-Kommissjoni biex ikun hemm aktar trasparenza fil-proċess fil proċess fil tal azla Barra minn hekk dan jorbot ukoll mal azla ta' esperti Ġveri xie progress qed naraw madana kollu din il-Kummissjoni tixtieq eh, iżżomm ċerta regoli li jeżistu b'mod unilaterali li joħduna lura fl-2010. Sfortunatament dan ifisser illi hemm nuqqas ta' bilanċ fl amla ta' daw il-gruppi tal-esperti. Daw il-gruppi tal-esperti ġew rappresentati b'mod eċċessiv minn ċerta lobbyist u hemm bżonn illi jsir aktar biex nagħmlu xi ħaġa dawn il nuqqasijiet fl-għamla ta' daw il-gruppi ta' esperti biex nkunu qed inħarsu aktar l-interess pubbliku u l-interessi tal-kumpaniji wkoll. Il-Kummissjoni trid tapplika kriterja adekwata biex tagħmel differenza bejn atturi ekonomiċi u mhux ekonomiċi u tiżgura li jkun hemm bilanċ bejn id-DGs kollha. Fl-opinjoni tiegħi dan jitlob li kunem hemm qafas legalment vinkolanti bħal ma ġi rakkomandat mill-Ombudsman biex back diġi skola jkollhom benchmark komuni li jkunu jistgħu qablu ruhom magħhom u mm, u ninkunu nistaw nihdu azzjoni f'każijiet bħal pereżempju ma ġara fil-passat fejn kellna nifriżaw il-budget għal saħan sitra darbtejn. Rridu nevitaw ukoll ikun hemm konflitt ta' interessi permezz ta' dikjarazzjonijiet ta' interess flimkien ma' sottomissjoni ta' civiz. L-istess japplika għall aċċess għad dokumenti u proċedimenti flaqat ta' dawn l-esperti. Jina naħseb li nistaw nitalmu mill-esperjenza tal hu partikolarment fil-qafas ta' riċerka internazzjonali dwar il-kanċer u il-konvenzjoni qafas dwar il-kontroll ta' tabak. Biex bekk ikunem l-użu tal-esperti Pero minar man xeklu l-interess u l-għamla ta' dawn il-gruppi ta' esperti fejn ikun hemm konflitt ta' interess. Din dan biex nindirizzaw il-tħassib ta' ċerta ċittadini tagħna illi jikunem eh, hemm konflitt ta' interessi partikolarment f'ċerta oqsma nix fejn l-espert, il-numru ta' esperti jkun wieħed baxx ħafna. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-tabak u f'dan il-proċess aħna rajna nuqqasijiet rigward eh, rida eh, tal-Kummissjoni, partikolarment fil-qasam tal-Konvenzjoni AFAS barra minn hekk irridu nindirizzaw l-artiklu 5.3 tal ftc u irridu nindirizzaw eh, dan il-tasib li eh, li wasalna u kol għal ċerta fremit tal kontrabandu tal kontra l-falsifikazzjoni flimkien ma l-industrija tat tabak fiħdan il kommerċ il internazzjonali jurina illi mhux qed nimxu b'konformità ma' regoli internazzjonali, però rridu naraw kif dawn ir-regoli jiġu implementati fiħdan il-Parlament Ewropew. Għaw xi kwistjoni, dawn huma fost l-iktar kwistjonijiet importanti li jina nixtieq li niddiskuti magħkom biex bekk ikunu nistgħu nindirizzaw il-Key Gold Report fiħdan il-Kumitat AFCO u nkunu nistgħu niżguraw illi l-istituzzjonijiet tagħna jkun qed jaħdmu bl-aktar mod trasparenti possibbli. Grazzi ħafna. Issa nistgħu ngħaddu għax-Shadow Rapporters, mhux qed nara rappreżentant għal PPE, ma nafx jekk forsi għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jintervjeni minn flok il shadow Jew forsi nistaw naddu l-kelma mill-ewwel lis-Sinjura Keeling għall-CR. Iva, jiena qed nitkellem fissem is-sur Demis Maker illi huwa xadew tagħna u li ma setax ikun hawnhekk preżenti. Huwa talabni biex s Sinjura Childers għal Eh, rapport tagħha u nixtieq ngħid hekk nirringrazzja li sinjora Childers li tatna punt qed offrilna punt tatlu eċċellenti. Xi paragrafi bħal pereżempju t-tieni paragrafu u ħamsa fuq il-konvenzjoni AFAS tal-HU rigward il-kontroll ehm, tal-konvenzjoni AFAS tal-tabak um, ehm, parti dawn l-eċezzjonijiet hemm xi eh, eh, hemm komplement tal-paragrafi li huma aċċettabbli. Però is-Sur Maker jixtieq ifakkar dwar il-reġistru ta' trasparenza u li dan japplika anka għall-istituzzjonijiet kollha kemm huma. Tieni punt, is-Sur Maker jaqbel ma' rapporter illi hemm bżonn niżguraw l-indipendenza ta' panels xjentifiċi illi jiprofdu parir xjentifiku. F'dan il-kuntest huwa jixtieq jappoġġa il-fatt illi kunem hemm il-kategorija ehm, bħalma um, jiġri dan il-WHO dwar l-analisi tal-kanċer u li din ma tkunx affettwata minn wis regoli ta' indipendenza li staw xejnu x-xogħol tagħha. Barra minn ekku huwa jixtieq li nkunu noqogħdu aktar attenti meta jkun hemm il-preżentazzjoni ta' parir xjentifiku fil-waqt li rridu nkunu bilanċati jista' ikun illi ikun hemm eh, ċerta problemi eh, għaliex ċerta ideat politiċi għatma jistaw jiksbu l-appoċ ta' esperti eh, fil-qasam xentifiku. Is-sorta mismaker ħajkun qed jippreżenta ċerta ehm, ċerta bidlit u jina personalment nishtiq nżid ukoll xi ħaġa oħra, partikolarment wara li smajt lis sinjura rapporter titkellem, nixtieq ngħid li m'għandniex ninsew illi din mhix biss kwistjoni ta' lobbyist fl-industrija bħal pereżempju tat-tabak. Hemm ukoll il-lobbying li jsir mill-NGOs illi hija ma semmitx u li naħseb li jrid tkun inkluż fil-parir eh, mm, xjentifiku u ta' trasparenza kollu u dejjem. Grazzi ħafna, issa ngħaddi il-kelma lis sinjura Spice għal-ħodur. L-Sur Spice, skużawni. Eh, grazzi, Sur President, jiena et nissostitwixi lil benedict Javor li huwa shadow tana u huwa xtaqjajt b'mod ġenerali illi jilqa dan ir-rapport minħabba illi ġeneralment ikun il-lobbying seħdan l-industrija li huwa responsabli mill-fatt li ċerta kwistjonijiet importanti għall-ambjent u s-saħħa jibqgħu jiġu posposti mill-awtoritajiet rispettivi. Kull min għandu lan illi l-Unjoni Ewropea ssir inqas eh, sigura, inqas b'saħħitha għandu irid jiġi kontrapost permezz ta' ċerta regoli u anka ta' kif jaddu ċerta regolamenti mill-autoritajiet rispettivi. L-istituzzjonijiet politiċi, it-trasparenza tal-proċess leġislattiv, it-trasparenza per se u approċċ bilanċat li salvagwardja l-interessi differenti kif ukoll il-ġestjoni tajba għandhom ikunu l-aktar li ħasbu l-ambientalisti dan kollu jinsab inkluż fir-rapport li għadu kif ġi prezentat u din hija opportunità biex nikkontribwixxu mill-att um, ta' saħħa u ambjent. Dejjem fuq nota pożittiva sur Javor iħoss illi dan ir-rapport jindirizza l-iktar rapport li huwa utli għalina, jiġifieri l-użu ta' xjenza u ir-regoli xjentifiċi. Aħna rridu illi nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna fuq ix-xjenza u fuq l-evidenza xjentifika u għalhekk din hija strateġija importanti ħafna għal lobbyist ta' profil oli dan jaffettwa l-oqsma kolla li aħna bħala komitat responsabli għal-jom u għalhekk naqblu illi għanna nifaw l-enfasi tagħna fuq dan l-aspet fil-kontribut tagħna. Ovvjament mux il-kwistjoniet kolla um, ehm, li huma pertinenti għalina bħala komitat envi. U għalek il-kollega Javor huwa xettiku f'din li nużaw dan l-approċ ta' għażla, iżda jista' jkun hemm li hemm ċerta gruppi uh, illi rigwardawna partikolarment bħal pereżempju il-proċess leġislattiv, ir-rapport jgħid illi hemm zbilanċ illi jiffavorixxi l-lobbyist li għandhom interessi privati għaspiża eh, ta' dawk li għandhom ċerta tħassib soċjali u għalhekk jipprova jindirizza dan, dan il-punt. Sur Javor jħoss li l-Kumitat għandu jfassal l-opinjoni tiegħu fuq dan is-suġġett. Dawk illi jixtuqu jisqu fuq eh, l-ambjent u s-saħħa, l-ċerta aspetti tas-saħħa, spiss ikollhom imorru kontra l-interessi ta' ċerta kumpaniji privati. U jaqbel ukoll illi rridu niskuraw illi għanna nsemmaw leħen dawk illi il-vuċi taħħom għat ma tinstaba u forsi dan l-aspett irid ikun inkluż f'din l-opinjoni. Dak huwa dak li xtaqjejt is-Sur Javor. Grazzi ħafna u issa għall-EFDD is-Sinjura Is-Sinjura Eldi. Grazzi ħafna sur President, aħna wkoll naqblu mal proposta li prezentat il-kollega, mhux ħanoqgħod nisħaq fuq il-punti li diġà tkellimna dwarhom sa issa, per eżempju l-grupp tal-esperti u l-pressjoni li poġġu l-lobbyist partikolarment fil-qasam fuq il-Parlament Ewropew. Però nixtieq nitkellem fuq eh, aspetti ieħor ta' trasparenza, jiġifieri l-aċċess għad dokumenti minnaħa ta' ċittadini Ewropej. Jiena flimkien ma' kollegi oħra tal-grupp 5 Stelle tlabna li kollna aċċess għall-ispejjeż u nefqiet minnaħa ta' kumpanija illi qed tibni l-ferrovija bejn Torino u Lyon. Dawn id-dokumenti ma tawhom nix u il-Kumitat għalhekk titlob illi japplika artiklu 4 ta' regolament skont regolament 104 ta' l-2010 illi titlob illi jkunem il-zvelar ta' ċerta dokumenti marbuta ma' eh, li titlob illi ċerta dokumenti ma jkunux jistaw taw f'kas li jkunem per eżempju eh, ċerta privacy għal raġuni ta' privatezza eccetera. Għawak jina nitlob xandu eh, jina l-iktar importanza il-kustjoni tal-privatezza jew il- ħarsien ta' ċerta aspetti pa' trasparenza. Fl-opinjoni tagħna dan ir-regolament imur kontra il-prinċipju ta' trasparenza, partikolarment għaliex qed nitkellmu fuq proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri aħna nixtiequ nippruvaw indaħlu f'dan ir-rapport fuq inizjattiva propria dan l aspetti li huwa importanti ħafna. Għaliex il-mod kif jitqasmu il-flus tal-pubbliku irrit u jixxaqlu li kunem aktar trasparenza f'dan il-proċess. Barra minn hekk nixtieq nitkellem dwar l-aċċess ta' informazzjoni marbut ma' ksur. F'każijiet ta' ksur. Hawnhekk għal darbohra iċ-ċittadini ma jistax ikollhom aċċess għal dawn it-tip ta' dokumenti f'każijiet ta' ksur u lanqas aħna bħala membri ta' dan il-Parlament ma jista' jkollna aċċess ta' dawn dokumenti u għalhekk dan qed jorbtilna jdejna u ma jippermettinix illi naħdmu fġieħ eh, u għalġi ta' trasparenza. Dawn huma xi punti xi emendi li aħna ħanamlu għat-test. Grazzi ħafna issa għall-INF is-Sinjura Dokran. Grazzi ħafna, Sur President jiena nilqa din il dan il din l-opinjoni ta' Sinjura Childers nridu narfu illi il-konflitt ta' interessi ta' ċerta gruppi jistaw kunu problematiċi, partikolarment rigward ċerta eh, fil-kas ta' ċerta deċiżjonijiet eh, politiċi. Din l-opinjoni ma tisħax però fuq ċerta aspetti, bħal per eżempju l-politika barranija, l-politika tal-monitoraċ, ecc. Meta l-istituzzjoni Ewropej ħadu deċiżjonijiet li ipoġġu embargo fuq ir-Russja, eh, irridu nqabluha mal-fatt illi per eżempju fl-istess waqt tal-kemm tieħdet din id-deċiżjoni tal-embargo, tittieħed id-deċiżjoni illi jkun hemm nuqqas ta' trasparenza fil-mod kif qed jiġu tiġi negozjat il-fejm eh, transatlantiku. U anka dak li jiġri fil-kwestjoni tal-politika tal-immigranti u koll ħafna affarijiet li mhux qed jingħadu li ċittadini. ċittadini tagħna jixirqilhom tweġiba dwar dan. Grazzi ħafna, ma nafx jekk għaw xi kollega oħra li xtiqu jintervjenu, ma jidirx li hu l-każ, mela allura naddi il-kalma lill-Kummissjoni. Anzi, Mr. Klaus. Iva, fil-fatt, Mr. Klaus li jitkellem jitkellem sem il-Kommissjoni Ewropea biex jagħtu l-opinjoni tiegħu dwar din l-opinjoni. Grazzi, grazzi Sur President. Tistgħu tismawni tajjeb? Sewa il-Kommissjoni tappoġġa il-prioritajiet kollha ta' Sinjura Rapporter, Sinjura Childers. Madana kollu aħna jidrilna wkoll li l-qafas eżistenti diġà jagħmel tajjeb għal qafas li jaħdem kif suppost u li huwa koerenti. U dan il-qafas forsi mhux qed nifmu dan l-aspett, però dan huwa qafas vinkolanti ġi adottat mill-Kummissjoni Ewropea u huwa vinkolanti u jorbot lil kull uffiċjal tal-Kummissjoni. Madana kollu, aħna lesti illi ntejbu din is-sistema u dan qalu il-Vice President fit tweġiba tiegħu lil um, Ombudsman ta' 29 ta' Mejju. Nista' ntikom xi eżempji, per eżempju. Rigward ir-register għal l-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni, aħna qed nittamaw li kunem grupp ta' espert li kunem reġistru ġdid um, li tħol fis-seħ is-sena d-dieħla u ser kunem hemm speċifikazzjonijiet ġodda ta' tipi ta' membri u ser ikun hemm ukoll kategoriji ġodda fid-diversi oqsma ta' politika illi dawn il-membri jkunu attivi fihom u illi ser jagħtu sens ġdid lil dan ir-reġistru ħafna iktar minn li għandu attwalment. Barra minn hekk il-membri sħaħ li kollhom interessi komuni u li jirrappreżentaw xi grupp jew xi kumpanija jew xi NGO dawn it-tip ta' membri ser ikollhom ikunu reġistrati fir-reġistru ta' trasparenza biex ikunu jistaw ikunu parti mill jew membri tal-grupp ta' esperti tal-Kummissjoni. Din jiġifieri hija karatteristika ġdida li ser tapplika kemm għal membri diġà eżistenti kif ukoll għal membri ġodda fi gruppi fil-ġejjieni. Din hija dan aspett ġdid però ser ikun hemm appuntu sejħiet obbligatorji għal nomina ta' ċerta esperti fil-gruppi ta' esperti u għalhekk per eżempju jista' jkun hemm li eh, fil-fatt fil-preżent dawn diġà jeżistu, però fil-ġejni dawn sejħiet ser ikunu obbligatorji li ser jiġu pubblikati dawn il-nominazzjonijiet il-ġodda u ikun hemm bekk iktar trasparenza. Barra minnek, aspetti ieħor li għamlet referenza għalli is Childers ser ikun hemm l-introduzzjoni ta' dispożizzjoni ta' ktar dettaljati għal każijiet ta' konflitt ta' interess fir-regoli ġodda għal gruppi ta' esperti. Jiġifieri ser ikollna definizzjoni ħanatu tifsira ta' xiġifieri konflitt ta' interessi u ser nintroduċu għal membri illi jirrappreżentaw interessi komuni jew xi organizzazzjonijiet l-obbligu apposta appuntu illi jimlew ċerta um, dikjarazzjonijiet, formuli ta' dikjarazzjonijiet li huma dettaljati ħafna jirrigwardaw il-qasam um, li huma esperti fih ehm, l-interessi partikolari tagħhom, eċċetera. Mbagħad tkun hemm valutazzjoni u tittieħed deċiżjoni dwar jekk dik l-applikazzjoni hiex eligibbli jew le. Dawn il-formuli ta' dikjarazzjonijiet ta' konflitt ta' interessi ser ikunu eh, ippubblikati wkoll fil- eh, fil-reġistru. Jista' jkun hemm però xi ftit eh, tfixkil rigward il- kwistjoni tal fatti li għandu jkun hemm bilanċ fl ta' gruppi ta' esperti. Aħna bħala prinċipju dan naqblu miegħu. Però dan ma jistax ikun xi eżerċizzju tal-aritmetika, anka l-ombudsman stess, fehmu dan il-punt, aħna ser nejdu ċaru bla tlaqliq, se nejdu ċaru bla tlaqliq illi fejn jista' jkun aħna ser nipprivaw niksbu ċerta bilanċ fil-gruppi ta' esperti li jkun hemm pereżempju eh, bilanċ bej sessi, bilanċ ġeografiku, etc. Però dan sa fejn hu possibbli. Aħna ilna naħdmu ma' membri tal-Parlament Ewropew u fil-passat huma indikaw ċerta naqasijiet eh, f'ċerta gruppi fejn stajna aħna bidilna l-affarijiet Iżda kien hemm każijiet fejn pereżempju id-data illi kienu qed eh, jibbażaw l-opinjoni tagħhom dawn il-membri mhux dejjem kienet preċiża. Aħna flimkien mal-Ombudsman wasalna għal konklużjoni illi is-sitwazzjoni hija ħafna aktar differenti minn dak li intqal. Għalhekk, meta nitkellmu fuq għamliet bilanċati ta' dawn il-gruppi ta' esperti, aħna iva ser nippruvaw niksbu Eh, bilanċ, però ħan isu dejjem kas b'kas. Issa rigward ċerta kustenijiet oħra li qed tindirizza Smira Childers, aħna jidrilna illi is situazzjoni eh, hija uh, bilanċata partikolarment brabta ma' artiklu 5.3 tal-FCTC u għanna Mm, il-prassi illi ċerta gruppi ta' esperti kun jistaw jipparteċipaw uh, fil-gruppi. Rigwar, infakarkom ukoll illi il-Kummissjoni fl-imkien mal-Aġenziji fl-2013 żviluppat linji gwida dettaljati dwar kif ma jkunx hemm konflitt ta' interessi bejn il-membri tal-erba' aġenziji Pero dawn l-aġenziji ivarjaw ħafna fil-natura tagħhom, għandek ċerta aġenziji li jgħinu fit taħit ta' deċiżjonijiet tal-Kummissjoni, oħrajn li għandhom setat regolatorji, oħrajn li huma sempliċement osservaturi. Jiġifieri tifmu illi il-konflitt ta' interessi ta' dawn l-aġenziji differenti huwa wieħed differenti ukoll. Għalhekk aħna ħejjejna dawn il-linji gwida u l-aġenziji minħabba li huma entitajiet legali indipendenti irridu jimxu ma dawn il-linji gwida u kol. Grazie. You and now for closing our discussion. Grazzi ħafna sabiex nalqu diskussjoni nixtieq il nistieden l-rapporter sabiex tikkonkludi fuq dan il-punt. Iva, nirringrazzjak, nixtieq illi ngħid xi ftit klim u messaġġ lil dawk illi fil-fatt tkellmu matul dan id-dibattitu dwar il-kwistjoni tal-NGOs iva naħseb li l-NGOs kollha huma inklużi anke dawk ir-rappreżentanti tal-ICR iżda jiena naf illi din forsi hija opinjoni tagħhom. Iżda jista' jkun hemm differenza bejn l-interess pubbliku u privat. Għan itkellem iktar dwar dan. Jiena ħanitkellem ukoll dwar dak li semma Sur Stas, rappresentant li titkellem fi sem rapporter tal-Partit tal-Ħodor. Aħna favur referenzi tal-kodiċi tal-kondotta, inkluż dawk tal-lobby għat-tabak. Dak li qed inti huwa minnu Bot speċjali l-idea li l-kodiċi tal-kondotta għandu jizom bilanċ bej l-interessi tal-privatu tal-pubbliku. Għalhekk il-Kummissjoni kienet edha titkellem daqs li kiku kollox miexi ħarir, iżda fil-verità mhux hekk l-affarijiet. Rridu nqisu dan il-punt minħabba li fl-interess tal-pubbliku verament inkwiet kbir minħabba l-interessi tal-privat. Id-dizastri li ġraw f'dak l-għandu xieqsam il-linji gwida tal-FTCT, TC, u anka fil-kontest tal-messagġi tal lobbyist favur il-tabak, naħseb li verament jinkwetawna u dawn ma kwistjonijiet li għanna niddiskutu f'kull tip ta' asam. Jina naħseb illi din kwestjoni ta' somom u li tal-fat li rridu aħna naraw xinu zejet unijes. Ingrazzi anka l-reprezentanti ehm, tal-kommissjoni meħabba illi għedin jisimawna sabiex t-provaw tbidlu s-situazzjoni znadna ma wasalniex fejn nixti u situazzjoni għadha serja u għadna imma nix situazzjoni li verament aħna nixtiequ. Daw kollha li fil-fatt ħadmu fuq dokumenti u ħadmu anka fi ħidan ta' gruppi ta' esperti illi kellhom kuntatt ma' gruppi ta' lobbyist tistaw taraw. Biċċar anka kif kont jiena kont għaddi kemm sirt membru tal-Parlament Ewropew għal ftit ġimgħat kont verament impressjonata bl-interess tal-settur privat u tal-produtturi tat-tabak. Nasab li dejjem mish kwestjoni ta' somma iżda kwistjoni tal-fatiridu niftwajnin għar-realtà. Grazzi. Rridu niftakru timetable għandna mela il għandkom sa' 29 ta' settembru sabiex tibatu l-emendi sa nofsinhar Il-votazzjoni ħasir fid-9 ta' Novembru u fil-Flafko ħan votaw dwar dan il-rapport f'jannar ta' sena d dijna Issa nistaw nikkonkludu dan il-punt u naddu għal punt li fuq l-agenda tagħna. Jiġifieri l-estensjoni tal-sustanza tal-erpiċidja tal-glifosfat. Di kienet oġġezzjoni li kienet imrisqa mill-partit tal-Gwen GL nisiden mill-ewwel il-Katerina Koneċna sabiex tispjegalna x'tib ta' oġġezzjoni trefqet. Grazzi ħafna. Il-proposta ta' għall-att tal-implementazzjoni li tibdel fil-fatt l-implementazzjoni skont ir-regola 106 għal dawn is-sustanzi attivi aħna qegħdin naraw li fost dawn il-sustanzi għandna l erbiċidu tal-glifosfat illi f'Marzu tas-sena 2015 kienet iddikjarat bħala element li jista' jwassal għal kanċer. Il-ġisem tal-bniedem jista' jkun ikkontaminat bil-mod il-mod minn dan is minn din il-sustanza kimika. Anka l-organizzazzjoni doħa qalet dan il-dan il-glisfosfat huwa erbiċidju li verament u mibju ħafna daw kollha li għandhom ġnien fil-fatt żgur li kellhom xi tip ta' kuntatt ma' dan ma' din il-kimika, il-WHO u l-organizzazzjoni illi fil-fat taħdem fuq ir-riċerka eh, dwar il-kanċer fil-fat tiklassifikat dan l-element kimiku bħala perikolu ħafna li jista' jwassal għal kanċer. Fis-sena 2012 kienem kienem kien hemm ukoll dan l-element kimiku li kien ikklassifikat bħala wieħed mill elementi jista' jwassal għal kanċer iżda xorta waħda il-permess baqa' jingħata tal-produzzjoni ta' dan l-element. Aħna rridu noqogħdu attenti speċjalment meta jkun hemm dubju tal-effetti li jista' jkollhom dawn il-kimiċi fuq il-bniedem, aħna qegħdin naraw ukoll li hemm ċertu organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet li huma indipendenti li diġà ddikjaraw li dan l-RPG tal-glifosfat jista' jwassal għal kanċer huwa ta' dannu għal saħħa tal-bniedem u allura ma nistgħux noqogħdu nistennew bidejna fuq żaqna sakemm il-Kummissjoni u l-EFSA jaslu sabiex jippubblikaw l-istess konklużjonijiet li aħna rajna li ħaddieħor diġà pubblika fl-istess ħin irridu nqisu illi il-kumitat li huwa responsabbli għal dan il-qasam il qasam ħa jiltaqa' biss f'Diċembru ta' din is-sena u ħajkun tard. Wis sabiex aħna nippreżentaw rapport illi permezz ta' dan ir-rapport nippruvaw naslu sabiex tittieħed deċiżjoni. Jekk aħna maħniex ħaniħdu azzjoni issa hemm il-periklu li din is-sustanza kimika ħad tintuża. Hemm ħafna riżultati xjentifiċi illi qegħdin juru illi hemm elementi tal- tal-endokrini illi fil-fatt qed jaffettwaw ħafna l-bniedem ma nistgħux nistennew iktar ġifieri hemm bżonn noħorġu b'dikjerazzjoni saħħitha ħafna li għandha titqis mill-kumitati eżekuttivi tal-Istati Membri. Irridu nagħmlu aċara illi jekk din l istanzjon ta' sitt xhur xat tkun implementata jew le rilevanti minn dan importanti li aħna nimponu pressjoni qawwija fuq l-Istati membri fuq il-Kummissjoni ħalli dawn is-sustanzi kimiċi li huma perikolużi għandhom ikunu analizzati u jekk ikun hemm bżonn li jkunu projbiti u bneħħija mis-suq. Jiena naħseb illi skont il-prinċipju ta' prekawzjoni li aħna kemm il-darba u sejna l-Kummissjoni dwaru, importanti li aħna nżommu standard li ħafna sabiex inħarsu s-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u anka nħarsu l-ambjent. Iktar dettalji tistattijomkom il-kollega tijaj, Anja Rizikamp, jiena talment l-esta li nipparteċipa f'din id-diskussjoni u per qalbira ħansma l-kommenti minna ħatakom. Tajjeb, qed nara li diġà hemm min jixtieq jitkellem, għandna Sinjura Gerling. Iva naħseb illi għandna rapporter Shadow Rapporter fil-fatt li huwa rapporter uffiċjali li naħseb aħjar nisimgħu lilhom l-ewwel jew jew nista' nitkellem jiena. Tajjeb, Mela, nixtieq inressa xiftit kommenti minna ħatijaj. Jiena bħal ħaddieħor bil fid-dettal lejn l-istudju tal-ARC. Aħna għanna proċess li nimxu bih u bħalissa għaddejjien bl-analizi ta' din is-sustanza kimika. it-talba hija illi jkun hemm estensjoni ta' sitt xhur sabiex l-istudju jsir sew u joħroġ ir-rapport komplet. Dan huwa qatt ta' implementazzjoni aħna manna l-ibda se tal-inbidlu, ħana sempliċiment din nagħmluha ċara minn ħatana li nixtiequ li jsir iktar analiżi. Jiena qed nara illi fil-fatt aħna qed nanalizzaw is-sitwazzjoni. U ma naħsibx illi fil-fatt aħna maħniex noħorġu b'rapport. Dan huwa punt amministrattiv qegħdin nippruvaw naraw li jkun hemm iktar ħin sabiex naraw li r-rapport ikun tajjeb u jkun joħroġ komplet. Jiddispiċini meta nisma min jgħid illi issa wasal il-waqt li fl-aħħar aħna nanalizzaw din is-sustanza kimika jiena naħseb li din kienet wieħed mis-sustanzi anzi illi ilhom ikunu analizzati u ttestjati. U l-istudju tal-AIRC kien wieħed mill-aħħar studji li rajna dan l-aħħar. Mela, fil-fatt jiena smajt illi s-senjura, l-kollega għalet, s-senjura koneċna, li rridu natu ħarsa darba għal dejjem sa tal-axħar li din sustanza kimika u niprojbixxuha. Jiena naħseb illi id-dmir tagħna huwa illi nanalizzaw il-provi xjentifiċi b'tali mod li jistgħu jippermettu li aħna nibqgħu kredibbli ħalli bekk nanalizzaw kif suppost is-sitwazzjoni noħorġu b'deċiżjoni kif suppost u kollu naħseb illi il-fatt meta aħna ħana oġġezzjonaw għal din ir-regola aħna qegħdin naraw illi fil-fatt l-ARC qiegħda tħares lejn il- livell ta' exposure tal prendmin għal dan is-sustanza għal din is-sustanza kimika u naħseb li mhuwiex sewwa illi aħna nużaw dan il-proċess illi xorta waħda mhux għad-dispożizzjoni tagħna ma nistgħux aħna nużaw. Aħna sempliċement nistgħu nagħmlu dikjerazzjoni u fl-istess ħin indajfu l kredibilta tagħna bħala kumitat fedan dan il-Parlament. Ġifirina, naħseb li m'għandniex nilqgħu din l-oċċezzjoni. Grazzi. Thank you very much. Now, Peter. Grazzi ħafna Peter Lizis, għakjoċbok. Iva nirrigrazzja kiena u koll nishtiq eh, nirreferi għal eh, unsellim l-Angelik Delaj li hija shadow reporter fissem il-PPE u nishtiq li titkellem jil ewwel Il-problema jgħal ma nix l-lista ta' shadow reporter għalhekk aħna ma nix idea min jista' jitkellem l-ewwel jew le. Is-sina Delaj kjaġbuk. Grazzi ħafna, Sur President, Grazzi ħafna. Peter, grazzi tal-li fakkart li kullħat li x shadow reporter. Jiena naqbel ma dak li intqal sissa u naħseb li sabiex nkunu kredibli aħna rridu nistennew u naraw li toħroġ analiżi kompleta u nirċivu il-konklużjonijiet tal-efsa qabel maħna nieħdu pożizzjoni eh, kif qed tissuġġerixxi r-rapport ser. Rapport tal-efsa kien post għal ftit xhur oħra sabiex huma jkun jistgħu iqisu rapport illi ħareġ mill-IRC illi qiegħed jidentifika l-element kimiku tal-erbiċidju tal-glifosfat bħala element possibbli li jista' jikkawża l-kanċer. Jien naħseb issa illi skont l-informazzjoni li għandna jekk aħna nieħdu din it tittazzjon tista' taħdem kontrina. Aħna maħniex favur il-pożizzjoni tar reporter anzi aħna kontra pożizzjoni tagħhom. Grazzi ħafna. Jiena nappoġġa l-oġġezzjoni tas-Sinjura Koneċna. Fl-istessin naħseb naqbel ma dak il qalet is-Sinjura Gerling. Nifhem li għattejti u naf ukoll li dinja sustanza kimika li la tkun analizzata mis-sena 2012 ġifiri waqajna daqsxejn lura jkolli ngħid. L-evalwazzjoni tal-AIRC jista' jkun illi aħna insibuha illi miex korretta kompletament u jista' jkun hemm ukoll nuqqas ta' ċerezza fl-informazzjoni dwar l-informazzjoni u l-evalwazzjoni li ħarġet mill-Uffiċċju Federali tal-Ġermanja li huwa responsabbli għal din l-analiżi. Il-Ġermanja kienu wieħed mill-pajjiżi li kienu rapporters f'dan il-Kunsill u ħadd ma jaf minn kien l-awtur ta' dan il-rapport, ħadd ma jaf eżattament min għandu jinsam responsabbli għal dan il-rapport, ġifiri naħseb li dak kollu li għandna bħalissa bħala konklużjonijiet nistgħu napponuhom faċilment. Naħseb li il-Kumitat tal-Ambjent għandu iwaqqaf milli il-Kummissjoni u Diġi Santa jħorġu l-permessi għal sitt xhur oħra għal pestiċidi huma qegħdin jagħmlu dan għal prestiġidi kollha kważi minħabba li m'hemmx programm ġdid mis-sena 2008 li jistgħu jippermettu li tmien pestiċidi li kienu projbiti jerġgħu joħorġu fis-suq. U l-Kummissjoni qed tara li hemm il-possibilità t tipprojbixxi dawn l-elementi kimiċi minħabba numru ta' każijiet li trisqu qudiem il-qorti u numru ta' sentenzi aħna qegħdin naraw illi dan diġa' il-permess kien tawwal sena 2012 waħna qegħdin naraw li kellna aċċess eh, ħieles tas-suq mingħajr ma jkollna konferma illi fil-fatt dan l-element kimiku huwa tajjeb u mhux ta' dannu għal bniedem jina nappoġġa din il-proposta ta' rapporter, grazzi. Grazzi ħafna Sur Pretzel. Grazzi ħafna. L-element kimiku tal-klifosat huwa taħlita ta' żewġ elementi kimiċi illi qed naraw li hemm provi li dan jista' jikkawża l-kanċer u l-prodott tal-erbiċidi tal-glifosat jista' jkun illi iva jista' jikkawża l-kanċer tal-ġilda u tas-sider u anka tip ta' kanċer ieħor. U aħna qegħdin naraw illi dan jista' jkun responsabbli għas-sintesi tal tal-est-estrogenu, ġifieri dan jidħol mill-ġilda tal-bniedem U jekk aħna naraw li ħana qodu nitkellmu u fuq il-provi jekk għandix provi jew le, jiena nista' ngħidilkom milli l-ewwel qabel kollox aħna għandna responsabilta għall konsumaturi illi huma forsi qegħdin jużaw prodotti illi jistgħu jkunu ta' riskju għolja s-saħħa tagħhom. U aħna qegħdin nitkellmu iva fuq prodotti li jistgħu jikkawżaw riskju kbir anka għatfall u mhix imwielda u anka trabi li qed ikunu mredda mill-ommijiet dan jista' ukoll ikun element li jkun trasferit b'dan il-mod tal din ma naħsibx li jagħmel sens illi aħna ntawlu il-proċedura b'sitxu roħra oħra. Naħseb illi ilna situazzjoni illi nafu kif huma l-fatti. Aperti minn hekk jiena naħseb li situazzjoni hija daqsxejn differenti minn kif qed tgħid is-Smira Girling, jiena naħseb illi jekk aħna ngħidu illi jista' jkun li dan l-element kimiku qiegħed jikkawża il-kanċer ngħidu li hemm din il-probabilità, naħseb li dan huwa biżejjed sabiex aħna nieħdu azzjoni, ma jistax ikun illi dan l-element kimiku jkun jibqa' permess Fissu għal din raġuni jiena nissuġġerixxi lil kulħadd sabiex tappoġġaw din il-proposta minn ħadd rapporter Grazzi ħafna sa Sinjura Mela. Grazzi ħafna Sur President, ningrazzjakom ħafna din ir-riżoluzzjoni edha tħalla żewġ affarijiet flimkien l-ewwel nett għandna kwistjoni teknika tal-esperti ħalli naraw jekk il-Kummissjoni fil fad zammiċ mal-kompetenzi li għanda dwar il-permessi illi għandhom ikun essisi għal sitxroħra ċertu elementi kimiċi. Għat nħaltu dan kollu mal-kwistjoni tal-kontenuti ġifiri l-fat li l-RPG tal-klifosfat u anke elementi kimiċi oħrajn minħabba provi xjentifiċi m'għandhomx jitħallew fussu u jibqgħu jintużaw mill bnidem jiena naħseb li l-ewwel rridu naraw jekk l-artiklu 17 tar regolament ta' pestiċidi tas sena 2009 kienx irrispettat u l estenzjon ta' sitt xhur u wiex verament tiġa ħallibek ħana nkun nistgħu nanalizzaw il-provi xjentifiċi li għandna. Wara permezz ta' xar snin naħseb li estenzjoni ta' sitt xhur oħra mhijiex eċċezzjoni daqshekk drammatika. Aħna nafu l-awtoritajiet Ewropej għas-sigurtà tal-prodotti fil-fatt joħroġ bir-rapport f'Ottubru minħabba li fl-aħħar ta' Ġunju aħna rajna illi l-Organizzazzjoni tar-Riċerka tal-Kanċer fil-fatt inkludiet dan l-element kimiku għal din raġuni Aħna ma nistawx nikkonkludu sa Deċembru minna l-Unjoni Ewropea. Din raġuni jiena naħseb jiena favur illi nistendu b'siċċur oħra ħalli bekk aħna ma nkunux qegħdin inwaqfu eh, b'mod għalla rida il-beħ ta' dan il-prodott fuq is-suq. Issa sabiex aħna niddeċidu fuq eh, il-permess il-ġodda naħseb illi din hija deċiżjoni tittieħed mill-lefsa u mill-istati membri. Minħabba li dawn iż-żewġ Eh, kwistjoni m'għandniex inħaltuhom flimkien jiena minix ħan appoġġa l-proposta tar rapporter. ħagġuħra fuq dak illi għadu kemm qal il-kellima eh, il-kellim ta' qabli jiena naħseb illi li tkellem dwar it-trabi li jistgħu jkunu affettwat minħabba li għadin, jkun għadin jixorbu l-ħalib tal-om jimma naf l-ebda tarbija li tixrob xi 3000 litru ħalib kuljum. Ja, liebe Kollegin, <laughs> das kenne ich auch nicht, aber trotzdem Grazzi ħafna, edis kollegi aħna edin naraw li għanna provi fiċi li fil-fat il-glifosat jgħat jinsab fil-ħalib tal-om, jena naħseb li fil-fat dan huwa fatt u aħna rridu naraw eżattament kif ħanuħduha din il-ħaġa. Jina naħseb li il-glifosat fil-fat kien element kimiku illi mhux qiegħed jingħata l-attenzjoni li suppost jingħata minħabba li verament jgħat ikun element perikolużu jaffetwa lil ħafna nies. Edin naraw illi xjentisti fl-evalvazzjoni tal-glifosfat edin jgħidu illi fil-fat bla ta' xejn dan huwa element perikoluż dak li ġara minnaħa tal-Aġenzija Federali Ġermaniża naħseb li din hija ta' dubjuża. Apparti minn hekk l-efsa hemm bżonn li issa tagħmel analiżi tajba jiena għandi tama li dan se jsir. U naħseb li fil-fatt l-informazzjoni u l-proviġ eh, riżultati tal-provi minnaħa tal-WHO għadhom mhumiex għad-dispożizzjoni tagħna. Naħseb li dinja ħasra. Meħabba li aħna qegħdin ngħidu illi dan l-element kimiku jista' jikkawża l-kanċer jista' maħniex ċerti, aħna bħala istituzzjoni Ewropea rridu naraw x'jistgħu jkunu l-konsekwenzi tal-azzjoni tagħna jew tal-fatt li ma nħedux azzjoni, u aħna qegħdin naraw li jekk aħna flimkien naslu għal azzjoni aħna naraw li l-analiżi ta' riskju titterġa' issir iżda sakemm isir dan il-prodott irid jitneħħa mis-suq u naħseb li dwar din m'għandix dubji. U emmin qed jirrabja illi fil-fatt ħajkun għandina sanzjon ta' sitxur, iżdej naħseb li mhix daqshekk drammatika minħabba li dan l-element kimiku irrit ikun analizzat kif suppost minn lefsa u minnħattijħor u kol. Għalli bekk naslu l-konklużjonijiet li tista' twassal għal-azzjoni, issa naħsbu Għana nasbu koll li dan l-element kimiku li għat tuża ħafna fil-qasam tal-vidja għat jaffetwaw koll il-biodiversità u naħseb illi meta nħarsu li dan l-aspettu koll ma nistawx ninjoraw il-riskju li jista jiprovdi lil katina anke tal-produzzjoni dan il-prodott. sepp l-evalwazzjoni li għandha ssir għandha tkun evalwazzjoni li tista' eh, fil-fatt konferma tħassib tan il-dan l-element kimiku mandux ikun permess fissu. Grazie Grazzi ħafna, Signora Evi. Grazie. Um... tassew jiena nixtieq nappoġġa il-proposta tal-kollega Konneċna u nemmen li ma jamiex sens li noqogħdu nistennew u noqogħdu nipposponu din id-deċiżjoni. Hemm bosta reġjuni fl-Ewropa li qegħdin bħal Bolzano per eżempju li qegħdin qed ipoġġu projbizzjoni tal-użu tal-glifosat u anke qed jiġi projbit li dan il-prodott jimbieħ anke fil-privat. Forsi għanna statistika forsi iżda il-dubju ta' kemm dan huwa element tossiku irrit irrit iġerna naħsbu sabiex nissospendu l-autorizzazzjoni ta' dan ta' din il-kimika. Jiena Eh, din dan it-tip ta' teġament għalija mhuwiex aċċettabbli fil-Kalifornja pereżempju qegħdin jiddiskutu li jittikkettjaw li u jgħidu li jista' jkun id-dinja kimika eh, li tista' tikkawża il-kanċer. Tajjeb għalhekk li ninformaw il-pubbliku u jkunu jafu għalhekk x'inhi l-ħsara li tista' jikkawża din il-kimika. Anke fl-Italja fejn hemm żieda ta' prodotti fitosanitarji li ġew autorizzati f'dawn l-aħħar snin sas-sena l-oħra minn 40 tlajna għal 75 eh, element kimiku u għalhekk naħseb li wasal il-waqt illi nindirizzaw dan is-suġġett u niprojbixxu kompletament l-użu ta' glifosat, grazzi. Grazzi, is-sal onorevoli Dornano. Grazzi, il-glifosat huwa prodott perikolus. U l-parlamentana irid jeżerċita il-poter ta' kontroll anke fuq il-Kummissjoni. Fir-rigward dak li hemm semmi fil-premessi Dawn huma eh, dawn huma għandna wkoll xi kimiċi li huma msemmija fil fil-premessi għaluli li m'għandniex inneħħu attenzjoni minn fuq dan il-kimika billi nżidu kimika oħra. Xorta waħda però dan żdied fil-premessi. L-unika oġġezzjoni tiegħi hija li nizguraw li l-pubbliku jkun informatu u għalek naħseb li għanna nipposponu dan l-abbozz. Grazzi issa Sir Peter Lise. Grazzi Sir President, jena nishti illi war dak li qalet is-Sinjura Gerlik u Sinjura Delajn ngħid li naqbel perfettament magħhom it-tnejn aħna għandna provi differenti xjentifiċi li qed jgħidu affarijiet differenti u naturalment il-Kummissjoni jixtiequ jiġbru din dawn il-provi kollha ħalli bekk ikun jistgħu jagħmlu analiżi kif suppost. Jiena naħseb illi dan it-tip ta' atteġġament u l ta' tagħmel sens. Jiena smajt dak li qal is-Sur Heisling ukoll u naħseb illi jekk lefsa u l-Kummissjoni fil-fatt ħajamlu l-affarijiet kif suppost, żgur ħajkuna hemm proibizzjoni, kolli ngħid li ma tantx jiena daqshekk ċert iżda is-sitxur għanna natuhom ħalli bekk ikunu jisu jagħmlu din l-analiżi kif suppost kif għandu jkun. Il-diskussjoni dwar il-deċiżjoni li tieħdet mill-awtorità Ġermaniża għall-analiżi tar-riskju naħseb li din hija xi ħaġa li aħna nafu biha iżda aħna nafu illi il-provi xjentifiċi ħafna drabi ikunu ibbażati fuq xi eh, ħafna ehm, provi differenti xjentifiċi iżda din m'għandix tintuża bħala bażi illi fuq nieħdu deċiżjoni. Rridu naraw x'ħajkun il-bażi ta' dan is-suġġeriment ta' dan is-suġġeriment sabiex nagħmlu din il-proibizzjoni. Jiena naħseb illi l-rapport tal-din um, l-organizzazzjoni ġermaniza hija biss parti żgħira mill-puzzle sħiħ ta' provi u ta' situazzjoni kollha kemm hija din raġuni jiena naħseb irridu noqogħdu attenti meta ngħidu li jekk ir-riskju fil-fatt jista' ikun eh, ank jinstab anka fil-bniedem aħna rridu noqogħdu attenti ħalli ma ninfluwenzawx ukoll provi Eh, xjentifiċi oħrajn li joħorġu minn organizzazzjonijiet oħrajn tad-WHO per eżempju, sta' signora Evi għalet li għanna bżon sistema agrikola differenti li tuża u kol prodotti differenti, iżda aħna nafu illi naturalment is-signora koreċna u ħattijħor jishtiqu li l-proibizjoni tibda tiħu azzjoni issa stess, tibda tiħu effett issa stess minna u xie xarin noħra. Iżda din nafu li ħatkun diffiċli għandi mistoqsija nix l-insaqs il-Komissjoni Ewropea wkoll jekk jiena qed ngħidilkom milli l-Istituzzjoni Federali tal-riċerka fuq ir-riskju fil-Ġermanja qegħdin jgħidu illi forsi jista' jaslu għall konklużjoni illi dan il-prodott gwix ta' dannu ħna rridu noqogħdu attenti ħalli nillimitaw il-dannu aħna din naraw il-dak li fasat jgħat jintuża ma' elementi oħrajn bħal POE tal-owamin. U aħna qegħdin ngħidu illi fil-fatt il-konċentrazzjoni tal-użu tal-glifosat kif inhu f'dan il-prodott ma jistax jikkawża riskju iżda din tista' tkun problema, allura naħseb li dan għandu jitpoġġa fuq il-lista negattiva ta' fatti u jinxtieq insaqsi l-Kummissjoni jekk għandkom xi sivijiet dwar dan minħabba li rridu nieħdu bis-serjetà U naħseb illum wara nofsinhar m'għandniex nappoġġaw din rizoluzzjoni Iżda għandna nidħlu fil fid-dettall, għandna nistiednu lill-esperti mill-WHO, mill-BFR u kif ukoll minn organizzazzjoni oħrajn għandhom janalizzaw fid-dettall l-istwazzjoni. Dank u wel, voorzitter. Uh, dank u wel, collega's hier in de MV-commissie. Grazie tassew kollegi tal-Kumitat MV. Sammi meta ġi introdott il-glifosat minn dejjem kien kontroversjali. Dan huwa ibbażat fuq evalwazzjoni eh, antika liġiet immexxija mill-industrija tal-pestiċidi. U għalek nifem anke dawk li qegħdin jikkritikaw lill-IARC imma ejja wkoll nikkritikaw kull riċerka li ssir mill-industrija tal-pestiċidi, industrija li hija finanzjata minn persuni bħal Monsanto. Sur President, saffrattant saru ħafna studji indipendenti fuq il-glifosat, dawn l studi indipendenti ħarsu lejn l-effett tal-glifosat fuq is-saħħa tal-bniedem u anke fuq l-ambjent. Anke fuq is-saħħa ambjentali. U jider illi ħafna nies huma konxi tal studi tal-IARC ġew diskussi kemm il-darba u issa intlaħ u konklużjonijiet ta' ta' din ir-riċerka kollha illi il-glifosat hemm ċans li huwa kanseroġen li kkawża il-kanċer. Din hija xi ħaġa li għandna naħduha bis-serjetà. Ir-riċerka li saret fit-18 il-pajjiż Ewropew juru illi 44% ta' tal-persuni għandhom traċċi ta' glifosat eh, f'ġisimhom. Eh, anke saru studji fuq il fuq l-ilma 25 kampjun tal-ilma kellhom konċentrazzjoni għolja tal glifosat li hemm ċans kbir li huwa element li jikkawża il-kanċer. Din mhijiex xi ħaġa li nistgħu aħna nkomplu nittolleraw. Tajjeb għalhekk il-Parlament jibat messaġġ ċar emminet qed jgħid illi għandna nistennew u li nivvotaw kontra dan l-abbozz rizoluzzjoni riżoluzzjoni u nagħtu l-Kummissjoni aktar żmien, imma kellhom bizzejed żmien il-Kummissjoni. U nix għalhekk nibatu messaġġ żbaljat l kummissjoni sitt xhur ċans biex jevalwaw ir-riċerka tal-IARC u kellhom aktar ċans ukoll jevalwaw l-istudji tal-WHO għalek, sur President, ma nix nistennew, ma nix ninsew illi bl-istudji kolla li saru kull darba irrit ikunem studju ta' segwitu mill-lefsa u kull darba l-evaluazzjoni tkun ġiet posposta. Kem għandu ma nistennew? Huwa importanti ħafna illi iċ-ċittadini tagħna jiġu protetti, nipproteġu l-ambjent tagħna, ċittadini tagħna, u dan nagħmluh qabel l-industri, ma ħallux f'idejn l-industri, dan huwa xogħolna hawnhekk f'din l-istituzzjoni. Li jitolbu aktar żmien mhuwiex aċċettabbli u rridu nkunu ċari illi hawnhekk japplika il-prinċipju ta' prekawzjoni. Għalhekk aħna ma nixtiequx li nagħtu estensjoni fuq dan fuq din il-kimika ma nafux biżejjed fuq kif il-glifosat eh, jaħdem ma' kimiċi oħra u anke kimiċi oħra li nsibu fil-provvista tal-ilma tagħna. Dawn jistgħu jkunu ta' ta', ta dannu għas-saħħa. Il-glifosat huwa użat ħafna anke ma' DVD li u koll huwa probabbli li huwa karċinoġeniku. Kar u anke hormone disruptor. Anke dan nafuħ mill-gwerra tal-Vietnam. Dawn il-żewġ sustanzi ħafna drabi jiġu użati flimkien pala pestiċidi fil-GMOs. Għalek, hemm ħafna tħassib fost it-tobba u r riċerkaturi għalhekk jiena nappella biex id-DVID lanqas ma jibqa' jiġi approvat. Importanti għalhekk illi dawn iż-żewġ sustanzi jitneħħew mis-suq. Nitlob anke illi il-Kummissjoni nappellaw għansib b'mod demokratiku l kummissjoni sabiex tipproteġi s-saħħa umana u s-saħħa ambjentali. Grazzi, issa l-Onorevoli Sommer. Grazzi, jiena fil-fatt għadni kem tal-lim tilli l-glifosat huwa erbicidju mhux pesticidju, iżda ma nafx eżattament kif il-Kummissjoni Ewropea toħroġ bid-definizzjoni preċiża. Jiena nixtieq nitkellem fuq il-fatt illi nafi kompari l-aħjar noqogħdu pass lura, naħseb li qed naġru daqsxejn wis bil-ħruġ ta' din ir-riżoluzzjoni li għandna qudiemna l-fatt li rridu napprovawha jina naħseb li il-glifosat huwa wieħed mill-iktar biċidi li għandna dispożizzjoni tagħna li qed jintuża l-iktar naturalment hija dożi li tista' tiddetermina jekk dan huwiex velenu jew le. Naturalment aħna il-fatt li rridu niddeċidu jekk dan hux pestiċidu jew erbiċidju naturalment din tagħmel differenza anke fuq l-użu ta' dan l-element, ġifieri jekk wieħed pereżempju missux blidejn sabiex jużah jew le. Naħseb illi iva rridu noqogħdu attenti kien hemm ħafna studji illi saru u kien hemm istituzzjonijiet illi ħarġu b'dan eh, din l-analiżi. Apparti minn hekk qegħdin naraw illi l-glifosat mhux daqshekk perikolus kif ija ikun ippreżentat mill-kollegi l-oħrajn. L-Aġenzija Internazzjonali għal Riċerka tal-Kanċer qegħdin naraw illi fil-fatt dan l-element kien E, e, konkluż bħala kien identifikat bħala element li jista' jikkawża l-kanċer hemm din probabilità. Iżda mbosta mekkanizmi illi pereżempju e, mekkanizmi ta' analiżi illi aħna rajna illi fil-fatt dan l-element jista' jmiss ikun ta' danju għal bniedem waħna qegħdin naraw illi fil-każ ta' dan l-element il-l-aġenzija tal-riċerka tal-kanċer għalu illi skont il-provi li saru dan ma jistawx jgħiduh minħabba li kieku ma skont l-analizi xjentifika li kienu għamlu kienu jiklassifikaw dan l-element bħala element kimiku li jizgur jikkawza l-kanċer, mux li forsi li kawza l-kanċer. Aħna edin naraw li RPG huwa mamul minn bosta elementi differenti u jħet minnum li l-glifosfat Jiena ma nixtiex ngħid li dan mhuwiex ta' dannu xejn dan l-element iżda hemm riżultati xjentifiċi fosthom minnaħa tal-EFSA illi fil-fatt qed joħorġu eh, b'ħafna eh, riżultati ġodda għal din li rridu noqogħdu attenti u nistennew daqsxejn. Jekk naraw li ħajkun eh, projbit minn floku ħajkun hemm elementi kimiċi oħrajn li dwarhom aħna m'għandniex biżjed informazzjoni li ma kienx ma sarux biżjed testijiet fuqhom laqas jiġifieri jistgħu jkunu ta' dannu wkoll. Jiġifieri jiena nagħtikom parir noqogħdu pass lura u noqogħdu daqsxejn attenti minħabba li hija dożi l-iktar li tista' tiddetermina jekk element jistax ikun velenu għal bniedem jew le qabel ma nieħdu deċiżjoni jekk għandix nużaw dan l-element jew lejna nista' ngħid illi fil-fatt dan huwa element li qed jintuża ħafna rridu nanalizzaw dan kollu l-efsa trid tagħtina parir u meta l-efsa tkun lestiet eh, l-opinjoni xjentifika tagħhom u jekk huma jgħidu li dan l-element huwa ta' periklu kbir għal bniedem mbagħad nieħdu azzjoni neħu immedjatament mis-suq. Iżda m'għandniex Eh, naslu nidħlu situazzjoni ta' paniku nippruvaw nidu azzjoni issa qabel ma jkollna l-konferma minnaħa tal-issa. Ġifieri għalissa nissuġġerixxi nivutaw kontra dal-rapport. Grazzi. Iva, l-erbiċidu tal-glifosat huwa fil-fatt meta nisimgħu dak illi intqala hekk għandna bżonn aktar informazzjoni anke f'dan dan il-kumitat għal din raġuni jiena nixtieq eh, ngħid li naqbel ma' Peter Lise rridu norganizzaw smih ħalli nistidnu l-esperti sabiex niddiskutu sewa dan il-punt. Jiena naħseb li ma nistawx aħna nejdu nitkelmu blama u nisparaw dawn, il-suġġerimenti hekk jiena nitlob li partiti kolla sabiex Eh, maħna ma ninfirdux minn xurxin fuq dan il pont Naturalment aħna rridu nistennew l-lefsa ħalli naraw huma eh, verament x'għandhom bżonn jekk huma għandhom bżonn ta' iktar ħin sabiex janalizzaw l-istudju li saru. Naturalment aħna nistgħu nifhmu għalfejn qegħdin jitolbu eh, kizda din hija it-tini darba li qed posponu il-permess għal din raġuni din tirrabjana aħna l bħala membri tal-Parlament Ewropew għal din raġuni kolli ngħid li ma nafx eżattament x'tib ta' fuq kompromess jista' jintlaħa iżda aħna rridu naraw bejn il-koordinaturi kif nistgħu norganizzaw smieħ dwar il-glifosat ħalli kuna l-opportunità li nisimgħu l-esperti ħalli nkunu nistgħu niddiskutu f'kamra waħda flimkien ma' xjentisti x'tib ta' effetti jista' jkollhom jista' jkollu dan l-element tal glifosfat Kif għattilkom aħna ma nafux eżattament x'inija l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu, aħna nafu li l lefsa huwa responsabbli għal riskju u aħna ma nistawx naqbdu medjatament nitfgħu kollox taħt it-tapit u ninsew kollox, issa nitlob lil daw kollha illi huma membri ta' dan il-kumitat illi nippruvaw noħorġu b'kompromess illi jirrifletti pożizzjoni ta' kulħadd iktar ma jkollna pożizzjoni b'saħħi ta' huma u daktar ħajinstama' qawwi il-leħen tal-Parlament Ewropew. Ma nafx jekk huwiex eh, jekk hiex idea tajba li aħna jkollna eh, kumitat maqsum 60% favur din riżoluzzjoni u 40% kontra. Ġifieri jien noqogħdu eh, attenti dwar din riżoluzzjoni. Very much, uh, Mr. Florence. Ja, vielen Dank. <coughs> Bei Mr. Florence, grazzi ħafna iva dwar din il-projbizzjoni għal nikotin għan nikotinajd su koll kena daqxejn ta' problemi. Kienem ħafna għajdu tal-ħafna snin u Naturalment, tussa nasab li wasal il-waqt li nerġaw nanalizzaw il-riskju, hija problema li ħan pospondon kollu għal sitxur oħra. Ista aħna naħsbu li dan is-sitt xhur mhux ħajkun biżejjed laqas minħabba illi kif għal il-kollega Hoisling ħajkolla bżon ħafna fatti fiddejna sabiex naslu għal konklużjoni li verament aħna ħan projbixu dan l-element kimiku. Jina jkolli ngħid illi aħna qegħdin nitkellmu fuq wieħed mill-ikbar produtturi kimiċi meta nitkelmu nitkellmu fuq il-Monsanto pereżempju aħna nafu illi ħajamlu minn kollox sabiex jaqirdu kull tip ta' pass minn Importanti li nħejju ruħna sew. L-Aġenzija Ġermaniża, l-Aġenzija Federali jiena naf bija naturalment u nixtieq ngħidu li dawn il-pestiċidi u l-erbiċidi li aħna għamilna projbizzjoni dwarhom fil-fatt kienu elementi li bradu bitaxek kienu kategorizzati bħala perikolużi aħna qegħdin naraw li għandna perspettiva differenti u għalhekk aħna issa li qed naraw li għandna tarif ġdid u informazzjoni u provi ġodda dispożizzjoni tagħna aħna rridu noqogħdu attenti illi naraw illi mux noqogħdu nibbażaw id-deċizjoni tagħna fuq ejduti li dan jista' jkun ta' dannu għal bniedem. Suġġeriment prattiku minna tiegħi jiena naħseb illi qed naraw illi fil faddan dan ħa eh, jintuża għal kull ħames litri u 10 litri za fil-tramuntana tal-Ġermanja per eżempju aħna qegħdin naraw illi l-ammont tal-erbiċidju li qed jintuża jista' jkun iktar, naħseb li mhux imkien għandna nibdew. Thank you very much. And now Ms. Kadenbach. Grazzi l-Onorevoli Kadenbach. Grazzi tassew fil-qosor diġant għal ħafna Jordan. Sa fejn jien il-pesticidi jinkludu l-erbicidi u l-funkicidi u koll iġifiri l-użu ta' dan it-terminu iġ użu ħażin Imbagħad hemm il kwestjoni ta' doza ta' kemm hemm bżonn minn dan il-kimiku ta' minn din il-kimika biex ikun tossiku. Il-kwistjoni hija li ma nafux kemm hemm bżonn kemm jassorbi minnu il-bniedem ukoll u għandek bdiewa differenti li jużaw ammonti differenti għalhekk ma nafux kemm qed jakkumula fil-ġisem tal-bniedem ma' żmien. Biex anke nimxu mal-prinċipju ta' prekawzjoni jiena nemmen li għanna biex l-użu tal-glifosat għanna bizzejiet evidenza palissa li turina li għanna li għanna naplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni. And now Mrs. Torres. Eh, a ver, el problema no es que esté herbicida. L-Onorevoli Torres Martinez, il-problema hija il-problema mhijiex illi dan il eh, din il-kimika hija ta' dannu għas-saħħa li hija minna nifisa problema, ma lanqas hija problema illi li daqt jiġi użat. Il-problema ili aħna qegħdin noħonqu il-bdewa żgħar tagħna għaliex b'dawn l-użu ta' erbiċidi qegħdin nejnu lil kumpaniji kbar li jistgħu jipproduċu il-GMOs is-soja u anke il amherrun Dan ifisser għalhekk li il-bidwi iż-żgħir għandu ma tantx għandu il-possibilità li jwieġa pal dawn ir-regoli jiġu imposti pas-soltu Din hija kustjon anke tas-sovranità ta tal-ikel qegħdin nipprojbixxu lil produtturi li li ikabru prodotti ta' kwalità minflok ma niddefenduha din il-ħaġa qegħdin neqibduha. Apparti minn hekk il-Kommissjoni aħna ma minnet inżommu mal-kumpaniji kbar jew dawk li jaħdmu fl-eliqi ta' kuljum. Grazzi tassew, qabel ma nagħti il-mikrofonu lill-Kummissjoni nixtieq infakkar lil kollegi tagħna illi dan is-suġġett iddiskutejnieh fil-laqgħa tal-koordinaturi fil-25 ta' Ġunju u konna iddeċidejna illi id-deċiżjoni li ttieħdet illi li se jkun hemm skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissjoni anke bil-parteċipazzjoni ta' WHO u l-EFSA malli ikunu disponibbli konklużjonijiet tal-EFSA. dak huwa li għandi miktub hawnhekk. Imbagħad nittamaw illi l-konklużjoni saret dan l-istudju jkunu disponibbli f'Novembru. Nkunu nistgħu niddeċiedu mal-koordinaturi biex ikun hemm laqa ma' l-efsa ma' l-għada dinjija tas-saħħa biex jispjegawlna fid-dettal ir-riżultati tal-istudju tagħhom. Issa, wara d-diskussjoni tagħna fil-Komitat nistieden il-Kummissjoni biex tippreżenta il-punt tagħha dwar dan il-punt. Nalti il-mikrofonu lis-sur Bitershoff. l sinjura Peter Grazzi tassew sur President jiena nixtieq nindirizza il-punti li tqajmu f'dan l-abbozza mozzjoni riżoluzzjoni u anke biex nindirizza xi punti li tqajmu mill-kollegi matul id-diskussjoni. L-ewwel u qabel kollox nixtieq nisħaq li aħna għandna qafas limitat għal prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti dawn huma din huma waħda mill-aktar regoli stretti fid-dinja. Għanna regoli stretti imma huma f'saħħithom ukoll u huma anke komplessi m'għandniex biss evalwazzjoni waħda ta' darba L-ewwel nibdew bl-evalwazzjoni ta' l-ewwel evalwazzjoni tal-Istati Membri. Imbagħad ikun hemm il-konsultazzjoni pubblika li tiġi kkonsidrata, ikun hemm anke peer review mill-Istati Membri l-oħra u fl-aħħar ikollna anke il-pubblikazzjoni tal-konklużjonijiet tal-issa. Din hija biss il-parti tal-evoluzzjoni tar-riskju. Wara jiġu diskussi il-konklużjonijiet tal-essa u tittieħed deċiżjoni minnaħħa tal-ġestjoni tal-riskju. Dan il-proċess press li huwa wieħed kumpless jieħu iż-żmien. U dan japplika għal numru ta' sostanzi li jaqgħu taħt din taħt dan ir-regolament anke għall-estensjoni tal-perjodu ta' approvazzjoni. Issa hawnhekk qed nitkellmu fuq il glifosata hawnhekk għandna każ fejn neħtieġu din l-estensjoni sabiex nkunu nistaw nevalwaw aktar informazzjoni xjentifika. Din l-informazzjoni xjentifika nafu li hija disponibbli u tlabna lill-lefsa sabiex jevalwawa. U għalhekk dan anke qed idewwem aktar il-proċess fir-rigward ta' glifosat. Kellna anke kommenti minnaħa fin-naħa tal-konsultazzjoni pubblika fuq livell tal-istati membri u kienem numru ta' studi, il-numru ta' studi dwar glifosat huma huwa ħafna. Għalhekk huwa importanti ħafna illi ikollna il-żmien meħtieġ biex namlu evalwazzjoni dettaljata ta', ta din is-sustanza għaliex kif qed taraw dan huwa punt sensittiv, rridu nqogħdu attenti u aħna rridu nagħmlu biċċa xogħol tajba. Għalhekk naħseb illi l-ewwel iridu naraw l-informazzjoni li għandna disponibbli u nevelwawha fid-dettall. Apparti minn hekk, fil-leġiżlazzjoni tal-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti għana dispożizzjoni li tajt illi jekk ikun hemm dewmin li mhumiex fil-kontroll tal-applikanti, il-Kummissjoni tista' testendi dawn id-dati u Ekk qed jiġri f'dan il-każ. Issa, fuq eh, x'passi oħra se jittieħdu nixtieq nikkonferma li aħna qegħdin nistennew illi konklużjonijiet tal-EFSA jiġu publikati f'nofs Novembru, imbagħad ser nevalwawhom, niddiskutuhom ma' risk managers fil-Kumitat Permanenti imbagħad inħejju rapport uh, ta' revizjoni u imbagħad naraw jekkux se napprovaw jew mhux se napprovaw dan ir-rapport għalhekk nixtieq nikkonferma li aħna maħniex qed nitkellmu fuq l-approvazzjoni u l- u mhux approvazzjoni ta' dan ta' din il-kimika, imma qed nitolbu aktar żmien biex nevalwaw l-affarijiet f'aktar dettal id-deċiżjoni innifissa tittieħed aktar il-qoddim u ovvjament se jkollna nistennew se ma jkollna konklużjonijiet tal-EFSA u sakemm ir-risk managers ikollhom biżejjed ċans jiddiskutuha u jieħdu deċiżjoni. Aħna qed nippjanaw illi dan ukoll ser jieħu numru ta' ġimgħat biex jiseħ għalhekk mhux ser ikollna deċiżjoni sal-aħħar tas-sena. Anzi, se jkun fil-bidu tas-sena d-dieħla. Din hija raġuni għalfejn għana tlabna estensjoni fid-data ta' periodu ta' approvazzjoni. Jien nixtieq għalhekk nserħilkom maħkom illi itħassib tagħkom aħna qegħdin noħduh bis-serjetà u sar nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nħarsu lejn l-informazzjoni xjentifika kollha disponibbli, nivalwaw il-kummenti kollha sabiex nieħdu d-deċiżjoni li tkun deċiżjoni informata. Nixtieq anke inwieġeb il-mistoqsija tas-sur Liza fuq il-POA tal Means. Din hija sustanza li aħna tlabna eh, opinjoni tal-efsa dwar għaliex nafu li jista' jkun hemm effett meta dawn il-żewġ kimiċi jingħaqdu flimkien. Din il-konklużjoni għandha taslilna fl-istess moment li jastanna konklużjonijiet ta' glifosat, għalhekk imbagħad ikollna iktar informazzjoni dwar dawn il-kimiċi eh, fil futu qarib nittama għalhekk li dan eh, nixxejn ċara li tħassib tagħkom u grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Thank you very much for your uh, specification. And now I give the floor before remembering the time. Mela, il-data sa meta jistaw u il-proposti, pero qabel is-snjura koneċna. Senżom fil-qosor. Aħna smajna minnaħa tal-Kommissjoni li mhux qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' sitt xhur qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' snin. Għalhekk il-Kummissjoni mill-2012 għamlet xejn. U issa meta aħna qegħdin nitkellmu dwar l-affarijiet, U aħna għanna dritt li namlu din id-diskussjoni, aħna ġejna eletti li namlu dan. Issa smajna mill-Kommissjoni huma mamlu xejn u huma se jagħmlu xejn u din hija raġuni għalfejn aħna ressaqna dan id-dokument li għandkom qoddimkom issa. U għalhekk aħna qegħdin nitolbukom illi tappoġġaw għaliex il-Kummissjoni hija staġnata anke l-EFSA daw kollha li huma responsabbli għas-saħħa ta' ċittadini tagħna. Kollha tkellimtu dwar ir-riski li huma eżistenti F'dak għandu x'aqsam ma' glifosat, fis-saħħa tal-bniedem, is-saħħa tal-annimali, il-biodiversità u l-ħarsin tal-ambjent. Għalhekk nafu li dan ir-riskju huwa preżenti. Iżda biex nindirizzaw dan ir-riskju anke jekk naf illi pressjoni minnaħa tal-lobbyist, aħna qegħdin ninħbew, qegħdin tinħbew wara studji oħrajn. Jiena minnaħa tiegħi bħala membru parlamentari nemmen illi dini hija xi ħaġa li ma nistax nittollera jiena kif se nispjegah dan il-fatt li ċittadini tagħna għax li kol nafu li dan ir-riskju jeżisti. Imma għax maħniex ċerti mija fil-mija Mm, kif se reagixxu dawk li jużu l-glifosat u li joffru glifosat, nippreferu li nagħlqu ħalqna u ngħidu li għandna bżonn aktar workshops, għandna bżonn aktar studi, għandna bżonn aktar żmien biex nuqogħdu niddiskutu u nevalwaw is-sitwazzjoni. Aħna maħniex kontra aktar dibattiti u aktar negozjati u li nikkollaboraw magħkom u ma dawk kollha involuti sakemm u jkollna workshops u seminars, imma illum tlet snin wara, tlet snin li fihom ma seħxejn, ħanerġaw nibdew mill-bidunet. U jiena marriċ illi fl-2018 terġgħu tgħidulna l-istess ħaġa, l-istess raġunijiet u nerġaw nikkonkludu li ma ġara xejn għaliex sissa ma kellniex il-proċeduri li għandna bżonn u ma kellniex ta' evalwazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet differenti. U ċittadini tagħna se jkunu saffrattant. għadhom esposti għal din il-kemiku u ma nkunu għamilna xejn. Għalhekk aħna ppreżentajna dan id-dokument li fuq se nivvotaw illum wara nofsinhar u jien nixtieq li nagħmlu votazzjoni nominali sabiex iċ-ċittadini tagħna ikunu jafu x'inhuwa l-approċċ tad-deputati. jiena ma rridx inkun irresponsabbli u nistenna tliet snin oħra biex imbagħad nerġgħu naslu għall-istess konklużjoni tal-lum il-glifosat huwa ta' ħsara, huwa ta' periklu għalina, huwa ta' periklu għal uliedna u aħna maħna kapaċi nagħmlu xejn biex inwaqfuh. Grazzi tassew. Issa, mela se jkollna nikkonkludu, il-vot se jkun wara nofsinhar u jekk tiġi adottata ir-riżoluzzjoni se nivvotaw fil-plenarja fl-ewwel plenarja ta' Ottubru. Issa nistaw naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissjoni, CDC u l-EFSA fuq il-batteri li jinġar mill-ikel il-Campylobacter. Dan huwa wieħed mill-ikbar problemi li għandna fl-Ewropa u nibda billi infakkarkom illi din kienet priorità li intarbet minn gruppi politiċi nibda billi nati il-mikrofonu lil Miss Andrea Hammond li hija direttur għall-CDC biex tatina il-diskors. And uh, good morning, uh, ladies and gentlemen. Grazzi ħafna, Sur President, u l-odwa tajba lil kulħadd. Nixtieq ingrazzjakom li poġġejtu din il-kwistjoni tant importanti fuq l-aġenda għal dan l-iskambju ta' femmit. Jiena ser natikom xi ftit data fuq dan il-batterju, l-Campylobacter. L-ewwel qabel kollox, nixtieq ngħid xi ħaġa fuq eh, l-infezzjoni li tiġi mill-Campylobacter, jekk inti taqdek din l-infezzjoni, iktar minn 99% inti mhux ser tinduna biha għaliex inti ma jkollokx ma tħossx is-sintomi tagħha. Punt 6% hija l-possibilità li inti jkollok is-sintomi tagħha u ġeneralment ikollok diarrea u deni illi jdumu bejn jumejn u ħames tijem jistaw dumu saċar xar tijem u kol. Pero ġeneralment dan eh, huwa dan il-diarrea eh, u din il-deni jirex l toħroġ minnhom mingħajr trattament. U ma jkunx hemm lebda konsegwenzi. F'xi każijiet jista' ikun hemm mm, l-inflammazzjoni tal-joints u fi ftit każijiet saħan sitra jista' jkollok il- situazzjoni neuroloġika fejn saħan sitra, li tista saħan sitra twassal għal paralizi u każijiet anka ta' imwiet. Mela, xinu ma il-figuri li nafu bihom? Forsi ma jidrux tajab ħafna u dimkom pero forsi tkunu tistaw taraw slides iktar tart. Mela, il-xejriet bejn 2008 u l-2014, pero il-kazijiet tal-2014 għadhom mhumiex validati. Appuntu, kif tistaw taraw, iktar minn 200,000 kas fl-Unjoni Ewropea ta' kull sena. U hemm ukoll il-maġġoranza ta' każijiet f'Ġunju u f'Awwissu. Għandna wkoll ukoll ftit każijiet ta' nies li spiċċaw l-isptar fil-fatt 13 fil-mija eh, tal-każijiet jispiċċaw ehm, fil-isptar skużawni, fl-2013 bil-fat kienem 43% tal-kazijiet eh, li persuni ittieħdu l-isptar, fl-2013 u kol kienem 56 mewt, eh, wiet kawzati minn dan, u kienem u kol 10% zeda fl-2014. Issa, ejan ħarsu daqxajn li il-faċċex tal-etam bla dubju l-iktar grupp illi huwa affettwat huma it-tfal bejn il-0 u 4 snin. Dan probabbilment għaliex jew huma dawk l-iktar illi jintlaqtu. Iżda uh, jista' jkun ukoll għaliex iktar inkunu nafu b'każijiet ta' tfal għadna ma nafux xini il-kawza fil-verità, però eh, dik iż-żieda li qed taraw fl-2014 hija fl-opinjoni tagħna żieda reali. Dak li qed ilkom sa issa huwa dak li nafu bih mill-notifiki li nirċievu mill-rapport obbligatorji tal-Istati Membri. Smajna partikolarment għal f'każijiet ta' diarea illi hemm proporzjon ta' persuni li kollum dawn is-sintomi ma nkunux nafu bihom. U nixtieq nippreżentalkom xi ftit ir-riżultati tal-istudji tagħna. 99 fil-mija tal-infezzjonijiet eh, huma asintomatiċi u hemm medja ta' 0.83 infezzjonijiet lil per persuna u kull sena, jiġifieri kważi kull persuna tiġi affettwata minn dan xi darba jew oħra, però dik il-persuna mhux neċessarjament tkun taf dik l-infezzjoni. Dan iwassal għal total ta' 2 miljun u 400 persuna kull sena. Però nitlobkom illi ma toqdux tikkonċentraw wis fuq il-figuri għaliex dawn huma biss stimi. U dawk il qed tibbażaw ir-rieħkom fuqhom per eżempju fil-każijiet tal ta' infezzjonijiet sintomatiċi saħan sitra nitilaw għal 9 miljun kas fis-sena. Issa, il-kura tas saħħa nafu biss uh, nafu bis biftit kazijiet ta' persuni li jkunu spiċċaw l-isptar l u s-inqas nafu dwar il-persuni li kunu marru għant tabib tagħhom minħabba każijiet bħal dawn. Batem u ukoll xi każijiet li huma li ġew rapportati u fil-fatt kienem ammont li jaqbes il-220.000 fl-2014. Ġifiri, dik il-frazzjoni li għattaraw fuq l iskien dik kolla hija Eh, huma każijiet li ma jkunux riportati. Issa, rigward ir-resistenza antimicrobial resistance dawn it-tipi ta' batterju qed naraw illi għawek eh, qed naraw sirpofloxisin fuq ix-xelluk wieħed mill-aktar gruppi eh, illi jintlaqtu fil-fatt għandek madwar 70 fil- għanek fil-fatt il-kolonna bluna resistenza fil-bnedmin, l-oranġo resistenza fil tjur Kvet taraw hemm ftit differenza għal ciprofloxacin il-level ta' resistenza huwa għoli ħafna fil-verità, madana kollu fil-Campylobacter attualment il-resistenza u kol e, e, hija relativament baxxa. Mela, taqsira ta' dak li għedna, hemm xejrit li qed juru zida, il fuq minn 200,000 kas jiġu rapportati ta' kull sena u din kif kom hija biss e, ftit minn dak li fil-verità qed jeżisti. Fil-verità hemm aktarx li hemm madwar 2.4 miljun kas ta' kull sena. U 40 u 420 miljun infezzjoni jekk wieħed iqis anka dawk l-infezzjonijiet li fihom l-infezzjonijiet ma joħorġux is-sintomi li sortu joħorġu. Barra minn hekk hemm ukoll livelli għolja ta' reżistenza għal fluorokinolones iżda xorta waħda għat hemm rezistenza koresistenza uh, eh, baxxa li uh, eh, fil-kas tal-antimicrobials. Issa, meta jkollok eh, rigward dak il-medicina li tittieħed meta jkollok xi fil-ġisem, fil-stonku, jistaw jikkawżaw din it-tip ta' bakterja, però għat memx eh, xi konferma din ir-rabta bejn il-Campylobacter u il bacter eh, u il dawn it-tip ta' ta' din tip ta' medicina biex inkunu nistaw nikontrollaw dawn il-pathogens Mm, irridu memx biss soluzzjoni waħda, ġifiri irridu naraw eżattament xirrit jiġri f'dan il-qasam. Grazzi ħafna, issa naddi il-kelma l-Sinjura Winnie Messens li hija l-uffiċjal eh, l uffiċjal għalli tal-Komitat Fehdan l-EFSA. Grazzi ħafna, Sur President, fissem EFSA jiena ser nitkellem dwar il-Campylobacter fil-qasam tal-tiġiċ illi jinżammu l-produzzjoni ta' likel. Mbagħad wara ser inkompli nassoċja il-Campylobacter f'dawn it-tip ta' tjur u fl-aħħar ser nati taqsira uh, u anka nisma nisma xi kumenti minnaħa ta'kom. Mela, il-Campylobacter jipproduċi ruħom fl-intestini ta' tjur bħal per eżempju il-tiġiċ eh, minar ma jikkawza lebda sintomi. Ser ikun qed nirreferi għal żewġ ehm, sorsi l-ewwel il-survey tal-EFSA tal-2008 illi wera illi seba minn għaxar uh, batches kellom mm, ta' tiġieċ, ġifiri kellom dan il-Campylobacter fl-imsaren tagħhom. Ta' min wieħed jis il-fatt li hemm ħafna differenzi u diskrepanzi bejn l-istati membri u fil-fatt żewġ terzi minn dawn l-isolates um, kienu identifikati mm, mm, ta', ċerta uh, tip u terziħor kien ta' ċerta tip ieħor. Skont id-data tal-2013, 20% ta' tjur u 30% ta' laħam mm, minn tjur kien kellu dawn il-Campylobacter. Madana kollu dawn ir-riżultati ridu jiġu interpretati breqqa. Kif nistaw norbtu din id-dejta mbagħad ma' każijiet umani? Ġistimat illi waqt il ħejjija u l-konsum ta' l-ikel minn dawn it-tjur jista' jwassal għal l-20 jew 30% fil-mija tal-każijiet, mentri minn 50 sa 80% jistgħu ikunu attribwiti għal reservoir ta' tiġiġ in ġenerali, inkluż dan minħabba dirett kuntatt ma' tjur, kif ukoll kuntett fl-ambjent, pereżempju meta l-umani il-bnedmin jitlu f'kuntatt mal-ilma kontaminat. Issa, l-analizi ta' kazijiet tal-2013 illi konna nafu il sors tagħhom. Fil-fatt kien hemm 32 każ ta' Campylobacter fiħdan l-Unjoni Ewropea. Il- l-ikel il-laħam minn dan it-tjur kien assoċjat ma' 50% tal-każijiet, 20% jorbot ma' t ehm, tjur oħra in ġenerali. Fil-każ tal- um, Mm, fl-ispezzjonijiet ta' dan il-laħam ta' tjur ġew identifikati anka każijiet ta' salmonella u għalhekk l-efsa irrakkomandat illi issir sistema ta' assikurazzjoni tal-sigurtà tal-ikel biex bekk issir uh, valutazzjoni kemm fil-biċċerija kif ukoll anka fil-razzett u anka nispeċifikaw ehm, ċerta um, perikli bħal pereżempju dawk li jkun hemm fuq il-karkas, inkluż il-Campylobacter. Biex ikunu nistgħu nikkontrollaw dan il-Campylobacter, miżuri jistgħu jiġu implementati kemm fil-razzett kif ukoll fil-biċċerija. Fil-razzett il-biosigurtà hija kruċjali biex nevitaw illi kunem hemm infezzjonijiet tal dawl annimali però fil-prattika din hija xi ħaġa diffiċli ħafna sabiex wieħed jagħmilha. Minħabba illi anka dubbin jista' jgħaddi din dan it-tip ta' batterju lil tjur wara jekk l-użu ta' net ta' nets jista' jillimita din it-trasmissjoni. Miżuri oħra potenzjali huma il- li innaqsu il-ħajja ta' meta jinqatlu l-annimali għal 28 ġurnata meta mqabla mal-41 ġurnata ta' issa u anka illi innaqsu il- il- il- l-ammont ta' annimali li jinżammu fir-razzett Fil-biċċerija mbagħad importanti li kun li jittieħdu miżuri ta' iġene għaliex dawn jistgħu jaffettwaw u jistgħu jittieħdu inizjattivi oħra pal pereżempju li jkun hemm u li jiġu ifriżati il-karkassi. Barra minn hekk miżuri jistgħu jittieħdu, jistgħu jsiru fuq il-flirtietet billi tonqos il-konċentrazzjoni ta' dan il-batterju fl-imsaren tal-annimali. Azzjoni oħra li tista' tittieħed hija l-użu ta' ilma oħra għal dekontaminazzjoni, però attwalment qatt ma jistgħux jintużaw kimiċi ta' għal din il-dekontaminazzjoni fil-kas ta' dawn il-tjur. U issa rigward il-miri fil-produzzjoni primarja. Kifet iktar kmini seba minn um, gruppi ta' minn kull għaxar gruppi ta' dawn it-tjur e, kienu rizultaw pozittivi għal dan il-batterju. Fil-fatt, jekk massimu ta' 25% ta' dan il-Campylobacter ikun jeżisti f'kull stat membru jista' jkun innaqsu il riskju b'50%. Jekk inkomplu ninżlu għal 5% um, tal-Campylobacter f'dawn it-tjur, sa' sitra nkunu qed innaqsu il-riskju għal design uh, ikun hemm design fil-mija tnaqis fir-riskju. In-numru tal- Issa li nistabilixxu ċerta limiti tista' tkun jiza jkun kriterju eh, bioloġiku li jintuża jekk nagħtikom żewġ eżempji. Per eżempju, jekk il-beċ iskola li jinbijaw bħala iker bħala bħala laħam frisk, ma jkollhomx iktar minn elf CFU kull gramma ikunu qed innaqsu r-riskju pubbliku 50%. Però jekk dan ikollu eh, jiġi applikat 15 ehm, fil-mija tal-batches ma jkunux jistaw jintużaw għall-ikel. Jekk innaqsu limitu għal 500 CFU għal kull gramma, Allura il riskju jonqos biktar minn 90%, però 45% tal-batches ma jkunux jistgħu jintużaw għall-ikel. Grazzi ħafna l-aħħar u mhux l-inqas għall-Kummissjoni is-Sur Van Dik. Grazzi, Sur President, l-odwa tajba lil kulħadd, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l Komitat li poġġa dan il-punt fuq l-aġenda issa il-Kommissjoni ser tati l-opinjoni tagħha u kif nistgħu nipproċedu biex inqisu innaqsu r-riski tal-assoċjati mal-Campylobacter. L-ewwel qabel kollox nixtieq eh, nfakkarkom illi l-Campylobacter hija ta' priorità għolja għalina u dan diġà idnih l-diversi membri ta' dan il-Parlament Ewropew l ewel qabel kollox u naħseb iż-żewġ prezentazzjoni tħarġu dan biċ-ċar u minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil EFSA u li CDC. Appuntu t-tnejn li huma indikaw illi dan il-batterju kemm fl-ikel fl-animali kif ukoll fil-bnedmin. Nixtieq nagħmel referenza għal żewġ opinjonijiet li huma partikolarment importanti. L-ewwel opinjoni li diġà semmiet hija l-opinjoni marbuta mar-riskju ta' l mar-riskju eh, assoċjat mal-konsum tal-ikel, Ġifieri il-Campylobacter huwa l-wet mill-ikbar riski flimkien ma' salmonella assoċjat mal-likel ta' dawn it-tjur. Barra minn hekk nagħmel referenza għall-użu ta' mm, tal mm, tal-rapport, nagħmel referenza għall rapport illi jitkellem dwar il-kontaminazzjoni tal-karkassi tal-dawn it-tjur. Il-Kummissjoni qed qis diversi miżuri illi jisemmew fil-prezentazzjonijiet aħna isna dawn il-miżuri kollha biex naraw x'impatt dan jista' ikollu meta wieħed iqis ċerta miżuri ta', kon ta kontroll possibbli. Mela, għabbażi tal-evidenza xjentifika eh, u anka għabbażi ta' din l-analizi kost effiċenti, il komissjoni tixtieq tibda diskussjoni mal istati membri u fil-fatt ħanibdew ehm, bid-diskussjonijiet propju illum fuq eh, pakket ta' tliet miżuri. L-ewwel miżura li qed nipproponu hija li nistabulixxu li l-proċessar ta' kriterju tal-iġene. Din hija dan huwa kriterju li jrid jittieħed fil-biċċerija. Jekk ċerta livell Eh, ikun hemm livell ċerta livell oli minn ċerta ammont, allura il-biċċerija trid tieħu azzjoni, trid tnaddaf, trid twaqqaf il-produzzjoni u tara xemm bżonn isir biex innaqsu il-kontaminazzjoni. Dinja l-ewwel miżura illi tirrigwarda il-karkas tal-annimali partikolarment u li trid tinklużi eh, il-partit kollha interessati. Tieni miżura din diġa' teżisti għal ċerta gruppi oħra, però irrit ikun hemm il-kontroll mill-awtoritajiet kompetenti. Jiġifieri li lin milli nistabilixxu kriterju irrid jiġi stabilit livell u rridu nobbligaw ukoll l-awtoritajiet kompetenti li jieħdu kampjuni biex jivverifikaw li jkun hemm konformità mal-kriterji u jivverifikaw jekk eh, f'każ li l-kriterju jkun inqabes jaraw x'azzjonijiet jistgħu jieħdu jew mill x'azzjonijiet tista' tittieħed mill-biċċerija. rigward appuntu meta jinqabżu ċerta limiti. L-aħar punt illi nixtiequ nikludu f'dan il-pakket huwa illi nqisu l-użu tal-dekontaminazzjoni tal-karkas tal-karkassa tal-animali. Dan mm, dan mm, fil-passat wera riżultati pozittivi, però wieħed ma jistax eh, dan din l-azzjoni waħedha Per eżempju, meta tistabilixxi kriterji ta' dan it-tip irid ikun hemm ukoll ċerta kontrolli um, ta' tal-iġene, ta' dan il-proċess ta' iġene, nifverifikaw li jkun hemm iġene anka fil-biċċerija fil fil fil u f'ċerta ċirkostanzi anka nippermettu li jkun hemm l-użu ta' per, Eh, dan ta' dan it-tip ta' sustanza u biex nikonkludu aħna mħazbin ħafna mir-riskju eh, illi jeżisti għaliex id-dejta hija ċara qed turina illi anka kienem ċerta zida li rridu noqodu attenti għalija u għalek bżon li nieħdu azzjoni mill aktar fis possibli u għapropju għalek li nixtieq nibdew id-dibattitu ma'kom u mal-partijiet interessanti biex bekk l-operaturi tal-ikel iżidu ċerta kriterji ta' iġene u anka ninvolvu l-autoritajiet kompetenti biex ikun hemm aktar kontrolli u verifika ta' konformita ta' dawn il-kriterji ta' iġene u bħala biċċa qodda addizzjonali li permettu l-użu tal peroxoextic acid biex nevitaw il-kontaminazzjoni tal-karkassi tal-annimali u dan jippermettilna illi nkunu nistaw innaqsu eh, illi dan il-campylobacter jinadda l-bnedmin fil-snin il-ġejn. Grazzi ħafna U fil-fatt issa nistaw nibdew id-dibattitu mal-kollegi u naddim l ewwel il-kelma lill sinjor Gustik. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois... Grazie tassew, Sor President. Il-kummenti illi smajna huma pjuttost interessanti, iżda xokkanti fl-istess ħin. Dan juri kemm hija kwistjoni urġenti. Fin-nota illi jirċevejna qed jiġi enfasizzat ir-rabta ta' bejn il-Campylobacter u ir-reżistenza għal kontra ċertu microbials. U fin-nota għanna spiegat ukoll kif dan jista' jħalli impatt fuq um, rimedji effettivi sabiex jitrattaw dawn l-infezzjonijiet fil-bnedmin din hija xi ħaġa interessani għaliex għandha x'taqsam ma' leġiżlazzjoni fil-mediċina veterinarja fejn il-kustjoni ta' reżistenza tal-antibiotiċi huwa punt kruċjali. Aħna għalhekk qegħdin nippruvaw nisħu fuq ir rekomendazzjoni tal-Kummissjoni u tal-Aġenzija illi nużaw antibiotiċi kruċjali li jistgħu anke jiġu użati fuq il-bnedmin. Ma nafx jekk din it-tip ta' dispożizzjoni tistax tippermetti li dan isir u tkunx tista' issolvi il-problemi li għandna b'dan it-tip ta' batterju jekk lex tip ta' rakkomandazzjonijiet jistgħu jsiru f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi, signora Grostet, issa, signora signora sinjura Sarbu. Grazzi tassew. Kif rajna fil-prezentazzjoni, il Bakter jikkawza 9 miljun infezzjoni fis-sena l-effetti huma temporani u s-sintomi ixxu malajr. F'ċertu każijiet jista' iwassal komplikazzjonijiet li jaffettwaw is-sistema nervatorja anke fil-qalb. L-ispejjeż jammontaw għal 2.4 biljun euro fis-sistema tas-saħħa kull sena. Din hija għalhekk ta' problema għas-saħħa u anke ukoll qed tpoġġi ċertu pejs fuq l-ekonomija. Il-Campylobacter huwa design huwa f'design fil-mija tal-karkassi ta' tjur u l-potenzjal ta' trasmissjoni fil-bniedem u potenzjal huwa għoli ta' din it-trasmissjoni nistaw nifrankaw eluf ta' euro jekk nindirizzaw din il-problema. Jien nixtieq nitlob il-Kummissjoni tajdinna jekk iż-żieda fin-numru ta' każijiet huwiex riżultat ta' nuqqas ta' leġislazzjoni jew nkella jekk huwiex riżultat ta' implementazzjoni f'ira tal leġislazzjoni eżistenti. Grazzi tassew is-Sinjura Gerling. Grazzi. Iva, jiena wkoll. Yeah jekk ikollok tħossib xi ħadd li jkollu din l-infezzjoni ma tantx hija xi ħaġa sabiħa il-missieri raġel tiegħi eh, kellu din kellu dan il-batterju kienet qed poġġilu ħajtu f'riskju. Anke dan waxxa li qegħdin nagħmlu fuq ir-reżistenza tal-antimicrobials. Anke dwar l-effett tal-antibiotiċi għal problemi gastrointestinali dan jista' iwassal għal problemi tul il-ħajja fid-diġestjoni. Is-sistema diġestiva tiegħek hija l-qalba ta' saħtek u għalhekk trid tieħu ħsiebha. Jiena għalhekk nixtieq nagħlaq xi mistoqsijiet. Ma nafx jekk hemmx diġà xi tip ta' kriterji fis-seħ Naf li hemm rakkomandazzjonijiet imma dawn qed jieħdu post xi ħaġa oħra jew inkella aħna qegħdin sitwazzjoni fejn m'għandna xejn fis-seħħ. U dan huwa simili għal mistoqsija ta' Sinjura Xarbus li tkellmet qabli. Issa, it tliet affarijiet li qed tavalwa il-Kummissjoni għalfejn mhux qegħdin jikkonsidraw f'aktar dettal il-kwistjoni tar-rapid service chilling rapid surface chilling biex il-Campylobacter ma jkunx effettiv ikun ifisser illi il-prodott jiġi ifrizzat. Dan huwa regolament illi għandna fil-definizzjoni ta' ikel frizzat. Jekk ikun hemm żieda fil- f'effetti ta' saħħa jekk nifriżaw dawn l-affarijiet u innaqsu dan il-perċentwal mela dan tista' tkun ukoll inkluża fid-definizzjonijiet ta' laħam frisk. U għalhekk nistgħu ma rridux ninjoraw għax ta' twasal anke problemi f'dik id-definizzjoni li diġà għandna. U anka il-kwistjoni ta' partial depopulation jiena zort xi irtsietet fejn ikabru fejn isemnu it-tiġiġ. Imma mill-lat prattiku jider li partial depopulation hija anke il-kawża ta' fejn jitħol il-batterju. Jekk dan għalhekk jinbidel, forsi ikollna inqas problemi x'insolvu grazzi. Grazzi tassew is-Sinjura Koneċna. Grazzi tassew għandi mistoqsija għalli xtiġa tkellimna fuq ħafna affarijiet smajna illi il-pazjenti jista' ikollhom sintomi mhux daqshekk evidenti u oħrajn aktar serji. Tista' ddum is bija bejn jumejn sa xartijiem imma anke kien hemm min semma li l-konsegwenzi jistgħu idumu għal perjodu twil ta' żmien. Hemm provi fuq dawn it-tip ta' komplikazzjonijiet u kif nis nistaw nejnu lill-istati membri sabiex ikunem iktar informazzjoni, sabiex il-popolazzjoni tkun aktar informata f'dawn fuq dawn il-problemi. E, smajna u kol fuq samam gbar li qed nonfqu għaliex mhux qed jirnexxina nimplementaw ċertu miżuri. Għalhekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa prattika biex nevitaw illi ikunem iktar id bix dal-batterju ma jkomplix jinfirex u niprovaw nil-limitaw. Grazzi s sur stajs. Grazzi tassew jiena nir nirringrazzja l-rappresentanti rappresentanti tal-Kommissjoni tal-ispjegazzjoni li tawna fuq il-Campylobacter din hija kwestjoni serja. U nirreferi anke għad presentazzjoni ta' Sullivan Dajk illi semma pjan ibbażat fuq tliet stadji li jinvolvi l ġene il-kontroll mill-autoritajiet kompetenti u anke li kunem dibattitu fuq l-użu ta' peroxy acetic acid biex jitnatfu anke dawn it-tjur. Hemm bżonn ukoll ikun hemm dibattitu konkret li sa membri diġà talbu l-Unjoni sabiex dawn il-proċeduri jitlu fis-seħħ b'ċertu għaċtu tal-ħal imma hawnhekk l-istati membri għedin jisolbu li jisir dan id-dibattitu. Iżda din hija xi ħaġa wkoll li taffettwa il-kummerċ il-ftajim ta' kummerċ ħieles mal-Istati Uniti nafu anke illi fil-riċerka fil-konsumaturi nafu illi il-konsumaturi mumiex favur ta' dawn il-proċeduri ta' tendif b'dan il-mod. Sur Van Dijk argumenta favur dar id-dibattitu u semma u koll il-sugġerimenti tal-essa irrefera anke għal analizi li tħares lejn il-benefiċċji kollha u semma li din hija kwestjoni importanti għamma qed jitkellem fisem il-Kummissjoni imma ma qal xejn fuq il-pożizzjoni tal-konsumaturi dwar dan kollu din hija xi ħaġa li li tħassibni Nixtieq għalhekk nitlob ir rappreżentant tal kummissjoni jekk jistax jiżgurana illi jekk ikonna diskussjoni tal-użu l tal-peroxi effikassi da tindif fit-tjur li dan id-dibattitu ta' staw ser iseħħ anke wara talba tal-Istati Uniti għax iridu huma u x'inhija l-pożizzjoni tagħkom rigward il-konsumaturi. Grazzi. Grazzi is-Sur Pedicini. Grazzi Sur President. Sinżon fil-qosor. Mela smajna u fimna illi l-ECDC edin ħarsu lejn il-kambilobakter fil-annimali u l-bnedmin u fil-mkimma ma' li oħra edin jipprivaw naqsu ir-riski ta' infezzjoni li tista' tkun serja minħabba reżistenza għall antibiotiċi Il-mistoqsija tiegħi hija qed tippruvaw issibu alternattiva biex it-trattaw il-Campylobacter mingħajr ma tużaw l-antibiotiċi u t-tieni. Skont studju reċenti il-klib ukoll huma qed jitrażmettu dan il-batterju qegħdin tevalwaw it-trasmissjoni ta' dan il-batterju mill-annimali domestiċi għal bnedmin u jekk iva kif. Grazzi, Signora Dornano. Grazzi tassew, Sur President. Jiena nixti nsemmi nfakkar illi il bicċeri industrijali u dawn il-irtizet kbar intensivi u ma ta' detriment għal bnedmin għeddin komplu iċerdu dan il-kampju baktar kemm irridu eżempji għeddin u kol isiru metodi ta' spezzjoni mil kummissjoni fuq il-prodotti fuq prodotti tal-ikel li jkunu anke ġejjin mit tġieċ Qegħdin hawnhekk e, nollu il riskju Issemma u koll illi ċertu miżuri qabel ma jitqatlu l-annimali ma meħtieġa biex jitnaqsu il-riskju. Xinu ma dawn il-miżuri li għandhom jittieħdu? Il-Departiment tas saħħa tal-Istati Uniti għal illi il meta jinqatlu l-annimali ikunem iktar trasmissjoni mill-imsaren għall-laħam. Xtip għalek ta' metodi huma riskjużi u li jistgħu waslu l-kontaminazzjoni. Grazzi issa is-Sinjura Xaldemos. Grazzi tassew sur President. Da żgur li rridu nirreaġixxu malajr. Naħseb li ħadd meta jiddubita dan il-punt. dawk li jiġu infettati b'dan il-mikrobu ovvjament u ta' dannu għas-saħħa u anke ikunem hemm fil-produzzjoni u jista' jwassal anke għal tnaqqis fir-reżistenza. Ovvjament irridu nieħdu azzjoni ma ngħid kemm jista' jkun. Jiena pjuttost xettika li għandna naħslu lil l-tjur bil-kimiċi għanna nindirizzaw il-punt fl-oriġini tijaw u nevitaw illi ikunem il-batterju minn flok ma neħħuħ wara. Min kien hemm nitkellem u qal li għandna ħafna statistika però li mhijiex armonizzata u għalhekk iridu noqogħdu attenti kif inħarsu lejha. Fl-istess ħin il-Kummissjoni qed tgħid illi għandna statistika f'saħħitha imma eh, għalija l-affarijiet mhumiex ċari Laħsa li għandu jkollna regoli iktar ċari fuq kif isiru rapporti mill sat membri biex jkollna statistika li nkunu nistgħu nqablu aktar faċilment. Qed nitkellmu wkoll fuq it-tjur li jiġu importati, qed nitkellmu ħafna fuq it-tjur tagħna stess, imma aħna nimportaw ħafna tjur minn pajjiżi oħra wkoll. U għalhekk x'inhi hija sitwazzjoni f'dan meta niġu għal l-importazzjoni? il komissjoni qed titkellem fuq il-produzzjoni fl-Ewropa, imma kif nistgħu niżguraw illi l-laħam li jkun ġej minn pajjiżi oħra jkun qed jiġi trattat kif suppost. Grazzi is-sur Ek. Danke, Herr Vorsitzender. Uh, zu Beginn möchte ich... Grazie ħafna, Sir President, jena nishtiq najt illi personalment din il-problema fatwat il-familja tiegħi kien kien ħafna jiena u fil-fatt kien hemm xagħat fil-familja tiegħi li miet minħabba din l-infezzjoni. Il-problema hija li minħabba s-sida ta' konsum tal-prodotti tal-laħam aħna qegħdin naraw illi dejjem qed inkunu iktar fir-riskju ta' din l-infezzjoni jiena insaqsi jekk u xtaħjar illi fil-fat taħna niprovaw inneħu l-erq ta' din il-problema, naraw eżattament kif qed tiżdied din il-problema bejn il-produtturi tal-laħam u dawk li rabbu l-annimali. Jina naħseb li din kieku tkun l-iktar ħaġa faċli ġifiri naraw li nerġaw nintroduċu l-standards u dan ikun l-iktar mezz sempliċi ta' kif aħna nkun nistgħu niġġieldu kontra din il-problema. Grazzi. Grazzi tassew. Issa nati il-mikrofonu li cdc u l-lefsa biex ikunu saw jiġbu, pero nixtieq inżid mistoqsija l-infezzjoni skont anke l-istatistika li preżentajtuna turi sitwazzjoni li hija pjuttost gravi. U għalhekk huwa ċar illi għandna nimplementaw strateġija kompleta li tiġġielet il dan il-batterju fil-fazi ta' fejn ikunu liġu jiġu jitrabbew l-annimali meta jinqatlu u anke sakemm dan jasal il-prodott jasal għand il-konsumatur sabiex innaqsu kemm jista' jkun il-preżenza ta' dan il-batterju fil-prodott finali li jista' jixtri il-konsumatur. Mistoqsija tiegħi taħsbu illi fil-fażi ta' fejn jiġi pakjat il-laħam jistgħu ikun hemm mezzi ġodda ta' packaging sabiex ikun hemm ambjent ostili fih dan il-pakket innifsu, dan il-prodott innifsu biex dan battiru ma jkunx jista' jgħix ma jkunx jista' jkompli jikber u biex anke niggarantixxu li jkun hemm kwalità tajba tal-prodott li jixtrih il-konsumatur. Mela nibdew billi li CDC jagħtu il risposta tagħhom imbagħad lefsa u wara il-Kummissjoni. Grazzi ta' sew u grazzi ta' dawn il-mistoqsijiet kollha li ressaqtulna. Naħseb li aktar u mandirizzati lejn l lefsa l-Kommissjoni ma nixtieq inwieġeb il-mistoqsija ta' Sinjura Koneċna fuq kemm eh, il-frekwenza tal-komplikazzjonijiet, kemm il-darba jkun hemm komplikazzjonijiet. Meta nħarsu lejn l-istatistika illi għandna wasalna l-konklużjoni illi din l-infjammazzjoni tal- l infjammazzjoni tal-joints fil-ġisem hija wieħed punt seba' fil-mija dawn is-sintomi. Ħafna minn dawn il-pazjenti ta' din l-infjammazzjoni jirkupraw dan jista' jdum sa sitt xhur imma xorta jirkupraw. Imma mbagħad komplikazzjoni oħra huma aktar rari. jammontaw taħol 09 fil-mija ġifiri rari ħafna. Il-kazijiet illi jikollom dawn dan il-sindromu ħafna drabi 17% tagħhom ikollhom konsegwenzi inqas saħħithom. U minn dawn il-73% 4% jista' 4% minnhom jista' jkun imutu u minn 17 ta' 30% ikollhom diżabilità permanenti u l-bqija jirkupraw, iġifiri 65% sa 80% li kolom din dan is-sindromu permessa dan l-infezzjoni jirkupraw, jiġifieri il-maġġoranza tagħhom. U biex l lura għal kwestjoni ta' resistenza tal-antimicrobials, il-maġġoranza tal-persuni ta' dawn il-każijiet ma jeħtiġux trattament imma f'ċertu sitwazzjonijiet dan il-batterju jista' jidħol fid-dem joħroġ mill-sistema digestiva jidħol fid-dem u jekk imbagħad ikollok resistenza għal l-antimicrobials inti tispiċċa f'sitwazzjoni serja ħafna. Efsa? Yes, thank you, Chair. Grazzi tassew, Sur President fuq il-sors tajjeb juħet ikollu bizzejed data. U fuq il-animali domestiċi dan għadna ma valwarnieħx fid-dettal fuq il-animali domestiċi u kif dan jista' jitrażmettu dan il-batterju fil-medmin. Imma, mhuwiex biss il bakter li jiġi kkawżat mill-annimali li jistamnu għal-qatla, imma anke mill-laħam taċ-ċanga u il-majjal u r-raġuni għalfejn edin naraw aktar kazit fit-tjur u minħabba il-fat minħabba il-proċessi li jiġu użati biex jinqatlu it-tjur fil-biċċeriji għaliex ikunem aktar ċans ta' kontaminazzjoni ikunem aktar kontaminazzjoni mill-ħmieġ ta' tjur u anke dan jista' jasal anke sal-prodott. u dan huwa li jagħmlhom differenti mill-laħam aħmar għaliex kif jiġi mill-mod kif jiġi e, proċess il-laħam fil-biċċerija stess. Imbagħad fuq l-armonizzazzjoni tal-istatistika dan ma daħaltux fis-slide għaliex Tieħdu kampjuni minn stati minn stati membri kollha bl-istess metodu ta' kampjuni, bl-istess metodu ta' analiżi. Iżda dan mhuwiex il-każ fil-monitoraġġ tal-data. U jiena xtaqt insemmi illi jiena fittixt il-istatistika tal-istess sena tal-2008 tal-Harmonized Surveys u emmek 30% tal-laħam kol kien ikkontaminat. Għalhekk importanti ħafna li wieħed jara kif ikun ittieħed il-kampjun. Nista' nżid illi fid-data ta' monitoraġġ tajjeb li wieħed ħares lejn l-istat membru li jkun is-sottometta id-data għaliex hemm different diskrepanzi bejn l-istat membri u jekk stat membru wieħed ikollok ħafna data u tieħu l-medja tiegħu mela ma tkunx imbagħad stima li tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi. Grazzi ħafna l-Kummissjoni issa. Grazzi. Mela, ser nibda inwieġa pal xi gruppi ta' mistoqsijiet. Naħseb illi il-pakket illi jiġbor fih ċerta um, proċess ta', ta iġene ġdid u anka il-dekontaminizzazzjoni tal-karkassi tal-annimali eh, huwa uh, importanti li ngħidu illi id-dekontaminazzjoni tista' tintuża iżda mhux ser tissostitwixxi il-proċess ta' iġene eh, ġbir um, anka l-użu tal-peroxyacetic acid u koll dan mhux ser jistostitwixxi il-perjodu ta' iġena aħjar. Issa rigward il biex il-mistoqsija li sarit li rigward il-proċess tal-salmonella aħna nixtiequ illi dak ta' salmonella jibqa' jsir mbagħad ikun hemm ieħor għal Campylobacter biex bekk nkunu nistgħu nikkontrollaw aħjar dan ir-riskju u għet jis ukoll li żewġ batterji jaħdmu b'mod differenti u għalhekk li l-miżura ehm, li qed nipproponu trid xie id fit ma' dik li hemm għas-salmonella u mhux tissostitwixxiha. bat il-mistoqsija rigward ehm, l-implementazzjoni u li u l-isolation. Fil-fatt, fil-passat tieħdu azzjonijiet fi diversi stati membru mill-autoritajiet kompetenti u anka mill-industrija, iżda xorta waħda eh, data li għanna dimna qed turina illi s-sitwazzjoni mhux eh, qed titjieb u għalhekk rridu nitkellmu fuq miżuri armonizzati fiħtan tal-Unjoni Ewropea illi nittamaw li jkunu ta' benefiċċju u jnaqsu ir-riski marbuta mal-Camp Row Campylobacter fl-Unjoni Ewropea. Sar ukoll referenza għal rapid għal rapid chilling it-kessieħ rapidu fil-fatt ir-riċerka ta' dejja fuq dan is-suġġett u għalissa qed tintuża eh, fuq eh, għada għaddeja fuq periodu ta' prova, għada mux għed tintuża fuq ehm, skala industrijali, ovvjament għed jisu kol eh, riski eh, marbuta ma' dan il-proċess. Mbagħad rigward il- tnaqis tal-popolazzjoni ta' dawn it-tjur parzjali, ħed iva dan jista' jikontribuċi wkoll kol ehm, li ikollok dawn il-beċis ta' animali illi jiġu infettati minn Campylobacter nafu illi mux it-tjur kolla jikbru bl-istess ammont u bl-istess pass, għalek il-fat il mm, illi rridu nqisu l-possibilità illi jinqatlu ċerta tjur illi jikbru l-ewel um, ehm, u jittihdu għalek ktar kmin il-bicċerija, pero din mhix xi ħaġa illi nistgħu namlu għamlu mal-għada. Konxi minna u hija f'moħħna iżda eh, u nafu kol illi dan it-tip taqtil tal-popolazzjoni ta' tjur tista' tkun soluzzjoni e, u anka l-partijiet interessati jafu b'din il-possibilità. Rigward il- l-resistenza għall-antimicrobials. Din hija priorità għolja għall-Komissjoni azzjonijiet differenti qed jittieħdu u Aħna palessa għadejjien bil-valutazzjoni eh, pjanta valutazzjoni li ser ikun eh, din il-valutazzjoni ser ikun disponibli fl-ħar ta' din is-sena bidu ta' sena d-dieħla anka biex inqisu l-mediċina veterinarja u qis fil tal-campylobacteriosis hija wkoll eh, possibbli u għalhekk din ser titlob li aħna nagħmlu użu prudenti u naħseb illi jekk inkunu nistgħu naqsu n-numru ta' infezzjonijiet ser kolna impatt pożittiv anka fuq eh, l-użu tal-antibiotiċi tal-antibiotiċi fuq il-bnedmin u anka fl-annimali. Bat laħar mistoqsija saret mill-President rigward l-pakjar, naħseb li din torbot ma uħut mis-soluzzjonijiet possibbli fid-diskussjonijiet mal-partijiet interessati qed uh, inqisu anka il-data li kull ma jmur qed tiġi disponibbli u mhux ser mhux ser uh, Eh, ma natux kasom dawn il-riżultati li joħorġu. Eh, u ser nkun qed niddiskutaw niddiskutu l-kwistjoni tal ma mal-istati membri u anka l-konsumaturi ser ikunu informati u aħna qed nittamaw li kolna anka dibattitu mal-konsumaturi fuq il-miżuri li ser nittieħdu li jkun punta tluq tajjeb ukoll. Thank you very much uh, for all. Oh, please, Bart. Bartik joġbok. Grazzi, Sur President. Nixtsi insaqsi, jiena fil-fat saqsejt l-Sur Van mistoqsija speċifika fuq eh, l-influenza tal-Istati Uniti dwar l-użu tal-peroxy acetic acid, pero ma rċivejx tuġiba. Is-Sur Van Dijk qed jipprova jevita din il-mistoqsija hemm tip ta' influenza mill-Istati Uniti jew le, jiena tassew nixtieq tweġiba. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' jekk il-ċittadini um, tagħna hux qed ikollhom ċerta riservi rigward l-użu tal-tiġiġ minħabba dan it-tip ta' problemi. Is-Sur Van Dijk, l-eleb la dubju ma xtaqċ nevi tal-mistoqsija tiegħek Mela, li nixtieq ngħid huwa li din hija kwistjoni separata li x'aħna isna l-possibiltajiet rigward l-opinjoni tal-tjur u meta isna l-analiżi tal-cross benefits dawn huma iva huma tajbin issa mhumiex disponibbli u propju għalhekk meta kellna l-opinjoni rigward id-dekontaminazzjoni mill-użu tal peroacetic acid mill-laħam minn tjur, aħna isna u din bħala waħda mill-miżuri pozittivi introdotti f'din l-ispezzjoni. Okay, thank you very much to all and Grazzi ħafna lil kulħadd Issa nistaw naddu għal punt li mis fuq uh, l-agenda tagħna skambju ta' femiet mal-Kummissjoni rigward il-labeling, eh, il-tikketjar għal sitt kategoriji uh, ta' ikel. Din hija diskussjoni l-na ħafna, uh, naqbdu, nerġgħu nibdew, pero issa wasal iż-żmien li nerġgħu nitkellmu mal-Kummissjoni u nkunu nafu aktar dwar il-possibiltajiet li għana qoddimna. Naddi mill-ewwel il-kelma l viċi direttur ta' DG Sante. Grazzi ħafna, Sur President. Il-regolament tal-labeling għal sitt kategoriji ġodda barra għat-ċanga issa dan huwa obbligatorju għal laħam li ġej minn mos, minn tjur uh, ukoll u ser ikun hemm ukoll il jar għal kategoriji oħra ta' ikel obbligatorju. Ir-rapport uh, li konċerna il-laħam ġi adottat f'Diċembru 2013. Fl-20 ta' meta din is-sena il- kummissjoni adottat iż-żewġ rapporti li kien jiftal. L-ewwel wieħed jitratta il-annimali um, oħra bħal pereżempju żwiemel u l um, snik il-laħam ta' żwiemel u ta' snik u l-ieħor kien jirrigwarda li likel mhux ipproċessat bħal pereżempju ross, ingredienti singoli bħal pereżempju eżempju il-zokkor u ingredienti li rappresentaw iktar minn 50% ta' ikel partikolari, pal per eżempju it-tadam fit-salsa ta' tadam. U għalek isna dawn it-tlet kategoriji. L-interess tal-konsumatur huwa um, konfermat għal kategoriji kollha ta' dan ir-rapport anka jekk dan l-interess huwa inqas meta mqabel ma' ma kategoriji oħra per pereżempju il-laħam u l-prodotti li ġejjin mill-ħalib Fost ix-xenarji li isna il-konsumaturi esprimew preferenza biex din l-indikazzjoni ssir mill-istati membri individwali. Għal dawn tliet kategoriji li semmejt fl-ambitu tar rapport juru illi l-oriġini tal-ingredienti dvarja. Però dan anka jisir biex um, innaqsu l spejes tal-produzzjoni l-informazzjoni. dan it-tikettjar obbligatorju fuq livell tal-Unjoni Ewropea jitlob illi jintużaw jister wassal għal spejjes aktar għoljien illi eventualment ser jingħaddu lil konsumatur. Barra minn hekk hemm ukoll tħassib illi jista' jkun hemm frammentazzjoni tas-suq intern illi jista' jirriżulta minħabba dawn il-rekwiżiti l-ġodda u anka minħabba il-kompetittività tal-industrija tagħhom il-tikketjar bażi volontarja għalhekk forsi tista' tkun l-aqwa soluzzjoni possibbli li tippermetti il-konsumaturi um, li jazlu ma ċerta tipi ta' ikel minar pero ma toqgħod tpoġġi wis uh, pis amministrattiv u anka minna tkompliżit l-ispejjeż għal produtturi tal-ikel. Grazzi ħafna u issa naddi il-kelma lil kollega minn DG Agri and uh, also from my side. Grazzi ħafna anke minn ħatijin l-odwa tajba lil kulħadd. Aħna kuntenta ħafna li nistgħu nippreżentaw dawn iż-żewġ rapporti lil dan il-kumitat hekk kif tafu. Aħna id-Diġi Sante u Diġi Agri ilna naħdmu flimkien fuq żewġ aspetti tal-istess problema. U l-kummissarji u kol ta' Diġi Sana ippreżentaw riżultati l-Konsil ta' Agrikoltura u s-Sajd f'Ġunju u għanna l-possibilità li aħna niddiskutu fl-imkien mal-kollegi mill-qasam tal-Agrikoltura il-riżultati illi aħna ikkonkludejna fil-rapport tagħna. Rapport tagħna tal-agri jiffoka fuq il-ħalib li qed jintuża bħala ingredient fil-prodotti tal-ħalib u l-ħalib li ġej mill-naċ mos u baqar. U eh, huwa simili bħala konklużjonijiet għal konklużjonijiet ta' Diġi Sanko. Il-prodotti tal-ħalibu tal-, ħalipu tal laħam qed ikollna informazzjoni li tkun provduta fuq bażi volontarja mill-operaturi tal-produzzjoni tal-ikel din hija alternattiva tajba u xirqa li mhix ħadpoġġi piżejjed fuq l-industrija fuq l-awtoritajiet it-tikketjar oriġinal tal-oriġini obbligatorju jista' jwassal għal ħafna spejjeż żejda għal produttur u proċessuri kif hemm fir-rapport. Skont ir-riżultati li aħna għandna u dwar dan ħan nitkellem iktar qudiem ħarġu anka minn mir-rapport stess. Il-konsumaturi huma interessati li jkunu jafu minn fejn ġejjin il-prodotti u l-konsumaturi dejjem qalu li għandhom ix-xewqa li kollhom kemm jista' jkun informazzjoni kompleta dwar dak li għadin jieklu jkun smaw. Issa fl-istess ħin ir-rida tal-konsumaturi sabiex iħarsu iktar sabiex ikun hemm din it-tikketta kompleta hija moderata. il-konsumaturi għalu li għandhom preferenza sabiex ikun hemm indikatur fuq il-livell tal-istat membru dan insibuh ukoll fir-rapport tas-Diġi Sanko. L-impatt tat-tikketta tal-prodott eh, tal-ħalib jista' jkollu impatt differenti f'bosta stati membri differenti. Din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba li dawk l-operaturi li qegħdin fuq il-frontieri jew inkella fil-periferija fejn il-bżonnijiet lokali mhumiex sodisfatti bil-produzzjoni lokali jkun hemm prodotti minn bradi oħrajn li tista' tkun ta' effett allura ta' impatt ekonomiku qawwi. Edin naraw ukoll illi jista' jkun hemm impatt qawwi wkoll anke fuq dawn il-prodotti li huma proċessati ħafna li jinsabu fil-katina tal-ikel. U aħna nafu wkoll li dawn it-tikketti tal-oriġini jista' jwassal għal ħafna iktar spejjeż aħna qed naraw illi jista' jkun li dawn l-ispejjeż imbagħad ikunu tradotti f'żieda fil-prezzijiet tal-prodotti. Is-suq intern jista' jinqasam f'iktar eh, partijiet differenti milju bħalissa u jista' jsir iktar nazzjonali u l-kummerċ internazzjonali jista' jbagħti wkoll minħabba li l-industrija tal-produzzjoni tal-ikel tagħna ħadbati tkun kompetittiva. It-tikketti fuq bażi volontarja naħseb illi hija l-aħjar soluzzjoni għal din il-problema. Aħna nafu li l-konsumatur għandu l-opportunità allura li jażel li jixtri prodotti li ġejjin minn pajjiż partikolari jekk huma jixtiequ li jagħmlu hekk iżda fl-istess ħin maħniex ħanimponu piż eh, zejjed fuq il-produtturi u laqqas fuq il-konsumaturi illi fil-fatt diġa huma maksa minħabba il-kriżi ekonomika li nsabu din minna bħalissa. Grazzi. Tajjeb, ningrazzjak u sa nistgħu nibdew bismina Zomer jogħġbok. Grazzi ħafna l għanet nishtiq ħafna, nishtiq ingrazzi ħafna l kummissjoni għal dawn il-rapporti li naħseb li fl-ħar mill-ħar huma rapporti illi urew dak illi kien prevedibli ħafna u dak illi fil-fat aħna diġa konna t-nistennew mix-xogħol li għamilna dwar t tikketti dwar l-oriġni dak illi għattejt il-kummissjoni għal dawn il-prodotti fil-katina aħna din naraw illi fil-fat dawn il-prodotti li fil-fat jistaw ikunu mil quta mill-fat il-ħajkollhom imposti fuqhom dan l-standard u l-obbligu tat-tikketta tal-oriġini. Jiena naħseb li r-riżultat tal-Kummissjoni mhux qed jissorprenduni. Naħseb li hija xi ħaġa ċara li f'dak l-indixaqsam produzzjoni tal-. -produzzjoni tal ħalib dawk il-produtturi fil-periferija u fuq il-frontieri fil-fatt ħajkunu mill-quta ħażin minħabba illi l-Unjoni Ewropea għalhekk tagħmel sens u s-suq intern għalhekk jagħmel sens minħabba illi jista' jkun li jkun hemm kaxxa ħalib li jkun fiha eh, tliet eh, tipi differenti ta' ħalib u anke per eżempju, il-prodotti tal-ħalib li huma proċessati, il-Kummissjoni laqtet il-musmar fuq rasu qalet li fil-fatt dan huwa possibbli iżda fil-fatt il-pis finanzjarju u l-pis amministrativ li ħajitpoġġa fuq il-produtturi mhuwiex ħa ikun um, qed jirrifletti l-valur miżjuti li aħna ħan gwadanjaw. Naturalment issa dwar il-konsumaturi eh, aħna dejjem insaqsuhom xie jridu, jekk jishtuqx per eżempju xaġa partikolari l ewwel tweġiba minnħat tal-konsumatur dejjem ħad tkun iva, minħabba li huma dejjem ikunu jixtiequ li jkollhom iktar informazzjoni, iżda mbagħad meta il-konsumatur jirrealizza jrid iħallas iktar dak il-prodott minħabba li jkun hemm din it-tikketta naturalment ħajqgħod iktar lura. Il-kollegi Franċiżi u Taljani żgur li forsi ħajkunu kontra dalli ħanejt jien, iżda hemm Eh, pajizi fejn eh, għal-konsumaturi din ta' sekk importanti fosthom konsumaturi tal-Ġermani dejjem għandna dan l-element ta' protezzjonizmu jkolli ngħid. Din hija diskussjoni li aħna kellna anke fuq il-prodotti tal-ikel u r-regolament tal-informazzjoni. U dejjem diskutejna din l-idea illi fil-fatt aħna nkunu qegħdin imbiħu prodotti ta' ċertu eh, pajjiżi u neskludu prodotti oħrajn, iżda jina naħseb li din mhijiex qed timxi skont l-istandards tas-suq intern. Din hija miżura li ħażid il-pis amministrattiv, ħażid il-burokrazija, minħabba li ħajkun hemm bżonn ta' verifika u test għal kull ingredient li kunem fil-prodotti proċessati u nasib li dan huwa kontra l-għan li aħna nirrappreżentaw għawek. Il-fatt li aħna li tikonna fasilita leġislazzjoni iktar sempliċi, inqas burokrazija u anka għal kumpaniji fuq eh, il-livell internazzjonali ħan aħna ħan itfawhom lura minħabba li prezzijiet żgur li ħajjistidu. Jiena naħseb ukoll li fil-kategorija tal-prodotti tal-ikel di xi ħaġa importanti iżda fl-istess ħin naħseb illi għanna nżommu il-sistemi volontarji ta' dawn it-tikketti tal-oriġini minħabba illi huwa eh, l-affarijiet jimxu hekk l-ingredienti għal prodotti jinxtraw minn kull imkien madwar id-dinja dak illi fil-fatt qiegħed jipproduċi l-prodott jara minn fejn jista' jixtri l-ingredient, x'tip ta' kwalità, eh, huwa dan il-prodott Umbat, naturalment, id-dinja saċ kienet ħafna tista tixtru minn kull imkien. Allura x'tib informazzjoni inti tista' tipprovdi jekk inti ħajkollok allura ħafna pajjiżi ta' oriġini differenti fuq il-vażett tal-ġamm ikollok din informazzjoni kollha. Dix informazzjoni se tkun illi ħat offri valur żejjed allura l miżjud lill-konsumaturi jina naħseb ukoll li ma nistawx illi għal kull eh, bot jew viżet tal-ġem aħna nkunu qegħdin nżidu din informazzjoni. Jiena naħseb iżda li xtieq insaqsi mistoqsija lill-Kummissjoni dwar il-laħam il tif tal laħam li mhumiex inklużi f'din f'dan l-obbligu tat-tikketta tal-oriġini għal l-iktar tip tal-ħam komuni li huwa konsmat mut komuni, aħna għanna l-obligu eh, fil-fat li jkun hemm din it-tiketta tal-oriġini il-post ukoll fejn tinsab il-biċċerija u fejn qasal l-annimal. U jiena ma nafx eżattament għalfejn daqshekk impossibbli skont il-Kummissjoni illi aħna nara nindikaw l-oriġni ta' daw il-prodotti tal-laħam illi fil-fatt ġew huma koperti minn dan l-obbligu. Jiena naħseb li għadda xejn ta' diskriminazzjoni għal l-iktar laħam li huwa konsmat ta' sikwit li dan għandu l-obbligu fil-fatt illi ikonlu din din it-tikketta li tindika l-oriġini tal-annimal u uh, tip ta' animali oħrajn li nikkonsmaw forsi nqas fuq bażi regolari mu m'għandhomx dan l-obbligu. Jiena nkun nixtieq nkun naf jekk il-fenek li qed nikolux eh, kienx imrobbi jew ġej miċ-Ċina jew le. Jien naħseb li għandu jkun hemm il-possibilità li jkun hemm l-indikatur eh, li juri l-oriġini għal kull tip tal-ħam minħabba li nkella ħajkun hemm diskriminazzjoni din raġuni jiena nixtieq insaqs il-mistoqsija l-Kummissjoni. Thank you very much and now Miss Kallenbach. Grazie ħafna s-signor Kallenbach. Grazie ħafna. xiftit kummenti minna jina naħseb li għatna nejdu għaffariet li huma ta' kontradizzjoni għal dak li għedin nejdu għahna stess, għedin nejdu li għal ħafna għal ċertu eh, prodotti tal-laħam għanna dan l-obbligu issa għal ċertu annimali oħrajn. nix ikollna din it-tikketta maħabba li dan ikumur kontra il-lanijiet tas suq intern. Iżda jiena naħseb li hawnhekk għandna li ħajkun l-istess problema għat-tikketta fuq bażi volontari minħabba li jekk dina nippermettija ma taħsbux li dan huwa kontra lura eh, eh, il-prinċipju tas suq intern Jiena naħseb illi aħna jekk nibxu direzzjoni nistgħu naslu wkoll fil-lat oppost. Ħaġa oħra naħseb illi hemm bżonn illi noqogħdu attenti minn dan l-akkuża ta' protezzjonizmu. Jiena membru ta' dan il-Kumitat tal-Ambjent u wieħed mill-xogħlijiet li rrid nagħmel għawek u li naħdem favur protezzjoni tal-klima u għallura u importanti illi naraw eżattament din id-deċiżjoni kif se teffettwa l-bidla tal-klima u it-trasport u kollu naħseb illi minħabba raġunijiet ta' ħarsien tal-bidla tal-klima jiena naħseb illi nixtieq li nkun nafiva minn fejn ġej il-prodott ħalli naraw x'tib ta' trasport eh, intuża. U eh, jiena naħseb illi qed naraw li qed ninvestu ħafna iktar flus mhux biss fl-agrikoltura iżda qed ninvestu sabiex ikun hemm iktar xogħol anke fis-settur reġjonali u s-settur urban ukoll. Jiġifieri jiena naħseb illi bħala konsumatur minix jiena għandi l-opportunità illi naffettwa anzi il-mod ta' kif ħajnżam ċertu livell ta' impjieg f'ċertu reġuni. Din tista' tkun deċiżjoni konxja tal-konsumatur apparti minn hekk dwar il-fenek li aħna qegħdin iklu pereżempju nixtieq nkunu nafu minn fejn ġej. Jiena nixtieq nkun naf allura jekk dan x'ħajkun eh, qed jaffettwa il-prezz allura. Grazzi ħafna sa' Sinjura Giring. Grazzi, jina daċxie dizappuntata minn Mħabba dawn il-rapporti li ħarġin mill-Kummissjoni mħabba li jekk kifet inti sur President u kif diskutejna ħafna drabi hemm ċer bosta opinjoni differenti naħseb illi aħna wkoll għandna viżjoni differenti anke dwar it-tiketti obbligatorji jiena naħseb li nista' ngħid illi naqbel u nifhem ma l-argu nifhem l-argument ta' Zomer Għalfejn aħna edin nillimitaw biss tikketta tal-oriġini għal ċertu prodotti biss. Għana diġa għanna dan l-obbligu għal zejt ta' per eżempju, għal frott il-ħaxix, għalfejn allura din it-tikketta għandha tilsa fuq dawn il-prodotti iżda mhux fuq il-laħam u fuq il-ħalib. Iva, naf li jem dan l-argument dwar il-fat li dan ħajkun ħajpoġġi ħafna pis ekonomiku finanzjarju fuq il-produtturi ta' dan il-prodotti iżda jiena kieku ngħidilkom li il-konsumaturi jixtiequ li jkun hemm din taketta tal-oriġini l-aħħar saħriġ li sar eh, fil-Renju Unit u rew li 80% minnhom jixtiequ li jkun hemm l-indikatur li juri l origini tal-prodott fuq il- fuq il-ħalib u anka fuq prodotti oħrajn u ma jixtiequ li appoġġaw ċertu bdiewa u bċertu produtturi u jixtiequ jkunu jafu li meta jmur jishtu prodott partikolari dak il-prodott veru u dak il-prodott li huma jixtru jixtru li jaħsbu li hu. Kien hemm ħafna problemi pereżempju dwar il-bacon fejn kien hemm nies li tmur tixtri eh, eh, il-bacon u taħseb li fil-fatt dan huwa bacon mill-ġej eh, mill-Renju Unit, iżda dan fil-fatt kien laħam il-ġej mid-Danimarka u dak kollu li sar fil-Renju Unit kien illi il-laħam tqatta u tpoġġa fil-pakket fil-Renju Unit. Ġifir importanti li nejn il-konsumatur jara f'eżattament minn fejn ġej il-prodott li ħajkun smaw mux qed eh, nagħmlu hekk sabiex aħna inwaqfuhom milli jixtru prodotti minn ġertu reġuni, iżda sempliċement sabiex nagħtuhom l-għażla u sabiex nagħtuhom l-informazzjoni ħalli jkunu jażlu jistgħu jażluma. Issa fuq il-prodotti proċessati ħafna forsi ma nistgħux nitlu f'daqshekk dettal iżda dwar Eh, prodotti proċessati sempliċi bħal per eżempju l-ġobon. Dawn huma prodotti li huma proċessati b'mod sempliċi, ma nistax nifhem għalfejn ma jistax ikun tikketta li tindika l-oriġini għal ġobon. Per eżempju jekk eh, nħarsu lejn eh, fil-fatt nitkellmu dwar il-ġobon ħalib li ġej mill-Irlandi jew minn parti oħra tal-Ingilterra jiena naħseb illi fil-fatt dan għandu jkun indikat dak li għandu xaqsam il-prodotti li huma proċessati b'mod sempliċi speċjalment fis-settur tal-prodotti tal-ħalib, naħseb li d hija xi ħaġa diżappuntanti li qegħdin jgħidu l-Kummissjoni. Hemm bżonn li aħna nkunu nistgħu nkunu nafu eżattament minn fejn ġejjin il-prodotti. Pereżempju jekk jiena ħanxit sal-set nixtieq nkun naf minn fejn ġej dan il-prodott. Mux daqseg diffiċli minħabba li ħafna drabi fil-fabriki li proċessati sir bil-computers jkunu jafu eżattament l-ingredienti minn fejġejn. Jina naħseb li ikollinajt ngħid li dizappuntata ħafna mill-konklużjoni li waslet għalija l-Kummissjoni li għadha tibbażaruha biss fuq l-element tal-prezz. Grazzi ħafna, Sir President. Jina ikolli nejt li naqbel perfettament ma dak li għalet il-Sinjura Kaldenbach u s sinjura Girling Naqbel u koll ma l-analizi illi waslu għal huma naħseb li l dak li qed tippreżenta mhux kollu minnu jew jagħmel ħafna sens, naħseb illi it-tikketta obbligatorja għandha għanna ninsistu fuq speċjalment fejn il-konsumaturi jixtuquha. Din ix-xewqa l-iktar li hija marbuta hija marbuta mal-prodotti tal-laħam, prodotti tal-ħalib u dak li għattejt il-Kommissjoni u interessanti, iżda jkolli ngħid li mhux qed jinkludi l-aspetti pożittivi ta' dan it-tip ta' tikketti. Il-Kommissjoni qiegħda tgħid ukoll illi qegħdin jagħmlu stima ta' spejja zejda għal dawn il-prodotti, speċjalment prodotti tal-ħalib. Jekk tħarsu lejn l-istudji illi kienu l-bażi tal-rapporti tal-Kummissjoni aħna qegħdin naraw illi t-tikketta ħatiswa mhux ħatiswa ħafna ħafna flus. U aħna qegħdin naqraw ukoll fir-rapporti illi il-mod ta' kif dan ħajinfluwenza l-kumpaniji żgħar daqs medju mhux ħajkun ħafna laqqas Jiġifieri minħabba dan is-font u minħabba il-punti li eh, resqet il-Sinjura Gerling u qalet li 80% tal-konsumaturi fir-Renju Uniti jixtiequ jkunu jafu minn fejn ġejjin il-prodotti tal-ħalib u l-ħalib stess Jiena naħseb li dan jista' ħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex jirriflettu dan xejn iktar dwar it-tikketta fuq bażi volontarja din għandix tkun ikkonsidrata għal dar boħra, u dan eh, fil-fatt dan il-metodu għandu jkun analizzat fuq bażi iktar analizzat bazi ta' studju fuq bosta prodotti differenti, specialment fuq prodotti tal-ħalib. Jiena nishtiq nerġa' intenni dak li ntqal mill-kollegi l-oħrajn hemm bżonn nidħlu fiktar dettal. Grazzi sa Sinjura Koneċna. Grazzi ħafna, Sur President. Ħan nitkellem fil-qosor anka jiena. Kulli ngħid li ma naqbilx perfettament ma dak li ntqal mill-Kummissjoni. Naħseb illi tikketta ċara u trasparenti tal-pajjiż tal-oriġin ta' ċertu prodotti jistgħu fil-fatt juru li ċittadini li aħna jinteressana li huma jkollhom l-idea siħa u l-informazzjoni siħa dwar il-prodotti li qed jikkonsmaw naħseb li l-analiżi l sima tal-prezz u tal-pis finanzjarju fuq il-kumpaniji żewġ daqs medju hija daqsxejn eżaġerat aħna mhux qegħdin nitkellmu fuq nies illi irridu jixtru l-ingredienti jew il-materja prima minn bosta pajjiż differenti, aħna qegħdin naraw illi din il-miżura tista' ta' tispinta ta' kompetittività l kumpaniji żgħar ta' medju anzi minħabba li huma ħajażlu l-ingredienti tagħhom mod ieħor. Din kienet problema li kellha impatt differenti fir-Repubblika Ċeka. L-Istitut teknoloġiku ta' riċerka fi Praga ħareġ bil-provi illi terz tal-prodotti li jimbieħu fi repubblika Ċeka għandhom ingredienti differenti ħafna mill-istess prodotti li jimbieħu fil-Ġermanja, per eżempju, ġifiri. In-nies illi jiexu fil-vant tal-Ġermanja edin jiklu eh, skart kimiku li fil-fatt mhuwiex bħal l-ingredienti eh, li jem fl-istess prodotti fil-ponent tal-Europa. L-istess produtturi tal-istess prodotti qed ibieħu prodotti differenti lil pajjiżi differenti. Prodotti li kieku ma kienux jixtruhom il-konsumaturi li kieku jkunu jafu x-ingredienti fihom minħabba li l-konsumaturi mill-ewwel jindunaw illi dawn il-prodotti mhumiex tajbin għas-saħħa. L-istituzzjonijiet Ewropej s'issa m'għamlu xejn ma ħadu l-ebda eh, azzjoni. Issa naħseb li jekk l-azzjoni naħta Kummissjoni Ewropea tkun imsaħħa dan jista' jagħti iktar informazzjoni trasparenti lill-istati membri ħalli kollhom idea ċara tal-pajjiż tal-oriġini u il-post fej kien proċessat il-prodott. Jiena naħseb li jekk biss nistgħu insaħħu il-fiduċja li għandhom iċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet Ewropej. Iċ-ċittadini bil-fors iridu jaraw li ħajjiklu prodotti illi forsi mhumiex ta' kwalità tajba u allura l-opinjoni ta' dawn iċ-ċittadini qed issir iktar u iktar negattiva. Jekk il-Kummissjoni ħaddum biex tieħu azzjoni, grazzi. beaucoup, eh bien moi aussi, je dirais que je ne suis pas du Signora Grostet, jena u koll nixtieq ngħid li ma naqbilx mal proposta tal-Kummissjoni u pjuttost xettika fuq eh, dwar ir-rakkomandazzjonijiet li qed jitresqu. Naqbel mal-aħħar kummenti illi saru il-konsumaturi jaħtieġu iktar jaħtieġu li jafdaw b'dak li qed jixtru jkunu jafu l-informazzjoni meħtieġa dwar dak il-prodott. U li jkun juri li prodott li ġej li nuru li prodott mhux l mill-Unjoni Ewropea u li mhuwiex biżejjed, il-konsumatur ma jafdax din l-informazzjoni li pjuttost ġenerali. Imbagħad fuq l-ispejjeż, kwalunkwe obbligazzjonijiet li jiġu imposti jinvolvu l-ispejjeż. Imma jekk dawn l-obbligazzjonijiet ikunu ġeneralizzati, l-ispejjeż jitnaqsu danna fuq. U dan għalhekk inaqqas il-problemi u l-konsegwenzi li dan jista' jħalli fuq il-kompetittività. Fuq aktar spej ta' produtturi tagħna din nħarsu lejha b'mod ieħor għaliex l-indikazzjoni ta' oriġini jista' jkun li ġiri tkun ta' benefiċċju għal produtturi, per eżempju l-embargo ta' Russja fir-reġjun tiegħi fejn niproduċu it-tuffieħu l-anġas kien hemm paniku sħiħ fost il-produtturi għax ma setawx jibbatu dan il-prodotti tagħhom lejn ir-Russja x'ġara. Ġara illi organizzazzjonijiet ta' konsumaturi stess ħarġu komunikazzjoni u qalu lill-konsumaturi biex jixtru il-prodotti lokali sabiex jgħinu lill-produtturi tal lokali għalhekk u l-konsumaturi għamlu għażla għabazi tal-oriġini. L-asel, ħafna asel jimbieħ fil-ħwienet tagħna u ħafna minn dan l-asel li jkun ġej miċ-Ċina. Kultant laqqas biss ikun hemm naħla waħda involuta fil-produzzjoni ta' dan l-asel, jiġifieri ma jkun asel xejn. Jiġifieri, jiena lek nemmen illi konsumatur jaħtieġ li jkollu din l-informazzjoni biex ikun jaf li qed jixtri qasel eh, illi qed jiġi prodott jekkux qed isir f'pajjiż jew ieħor jekk hux jiġi prodott fuq skala kummerċjali jew lej, ġifieri jkunu jafu x'qed jixtru jiena għalhekk favur it-tikketjar obbligatorju. Grazzi is-Sur Pedicini. Grazzi Sur President, jiena qed nisma' b'attenzjoni din id-diskussjoni u nixtieq nikkontribwixxi għaliex naqbel ma' dak li qalet l-onorevoli Gerling u dak li qalu oħrajn ukoll illi ikun hemm trasparenza u nagħtu biżejjed informazzjoni lil konsumatur sabiex dejjem wieħed ikun qed jixtri prodott u jkun informat. Imma mbagħad għandek il-problemi relatati mal-kumpaniji li ħafna drabi ma jistawx jibdlu l-produzzjoni tagħhom għaliex is-sors tal-prodott tagħhom jinbidel matul is-sena minn post għal ieħor biex meta titkellmu fuq l-edukazzjoni ta' oriġini. Imma anke il-valur nutrittiv li jista' jinbidel minħabba li s-sors primarju jinbidel dawn huma affarijiet li l-kumpaniji mhux neċessarjament jistgħu jagħmlu. Imma jekk ċittadini Ewropej, jekk 80% ta' ċittadini Ewropej irridu tassew li jkollhom din l-informazzjoni, u din hija problema minnaħa l-oħra għal kumpaniji aħna nemnu li hawnhekk għandha tuħu azzjoni l-Unjoni Ewropea u tissussidja dawn il-tikketti dawn it-tikkettjar. Eh, iċ-ċittadini ħarsu t-taxxi u għalhekk aħna eh, nippretendu illi l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni biex tissussidja lill impriżi sabiex ikun jistgħu jipprovdu l-informazzjoni fuq it-tikketti tagħhom. Apparti minn hekk nixtieq inżid l-isforzi tagħna li qed nagħmlu biex nsibu soluzzjoni dawn kif għandhom x'għandhom xaqsmu ma' TTIP hemm xi tip ta' riskju konkret li TTIP jiġi użat mill-industrija agrikola tal-ikel fl-Istati Uniti fir-rigward tal-standards eh, fl-ikel fl-Unjoni Ewropea ma jagħmilx sens li nieħdu din l-azzjoni imbagħad maħabba tiegħi piri li kun nibdlu kollox mill-lejl għan-nar. Grazzi tassew. Grazzi, Sur President, jiena matul is-sajf kelli l-opportunità insur ħafna produtturi tal-prodotti tal-likel u fil-fat rajti li kien hemm differenti ħafna dwar il-tikketta jekk ix obbligatorja jew le. U naħseb li fil-fatt l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u koll għandhom interess. Jiena naħseb illi fil-fatt edin naraw illi il-rapport tal-Kommissjoni aħna ħanoħduh bis serjeta u dak il-intqal mill-kollegi wkoll anke dwar l-element ta' protezzjonizmu jiena naħseb illi Sinjura Kalimba ukoll Kalimba ukoll qalet ċertu punti validi li nista' naqbel magħhom perfettament. Jina naħseb illi dejjem iridu nsaqsu l nfusna, speċjalment meta naraw żieda fil-prezzijiet li jista' jkun hemm eh, problem din tista' tikkawża problemi għal konsumaturi anka lil l-ċittadini ġermaniżi, speċjalment fil-post mifejġu jistukanaw, jena naħseb illi rridu naraw hux possibli allura it-tikketti volontarji. Jien naħseb illi fil-fatt dinja ħaġa la tikkawża l-istess spejjeż iżda jekk ħanamluha fil-fatt xi ħaġa obbligatorja għal kulħadd ħajkun hemm iktar bilanċ fil-kompetizzjoni jiena nixtieq nkun naf jekk fil-fatt jekk il-sistema fuq bażi volontarja tit-tikketti tal-oriġni ix għandix stima inqa irħas jew iktar għolja. Grazzi ħafna. Grazzi Sur President, dini għal l-ewwel darba li aħna qegħdin nitkellmu fuq dan il mhux l-ewwel darba li nitkellmu fuq dan il puntu u mhux ħadd tkun l-aħħar darba laqas. Qegħdin nitkellmu fuq eh, eh, tikketti obbligatorju diġà għandna fuq bosta prodotti fuq iż-żejt iż-żebbuġa, fuq il-frott u l-ħaxix, jiena nkolli ngħid li għandi problem dak li qal il-Kummissjoni għallati prattiċi. Jiena naħseb illi fil-fatt il-Kummissjoni da tgħid li ħajkun hemm żida tal-ispejjeż illi tkun riflessa fil-prezzijiet, zida ta' prezzijiet. Apparti parti minnek, waħda mill-affarijiet li qed tinkwetana hija il-frodi fil-qasam tal-prodotti tal-ikel dan maħniex aħna ħan evitaw permezz ta' tikketta tal-oriġini jekk kif ġara per eżempju fil-kas tal-laħam tal zimel aħna nafu li meta jkun hemm frodi jkun hemm frodi minħabba li regoli xorta waħda mhux ħajkunu rispettati u naħseb illi s-sigurtà tal-prodotti tal-ikel maħniex ħansiduha permezz ta' tikketta obbligatorja. Jkolli ngħid li din hija l-iktar ħaġa importanti għalija li mhux ħajkun hemm frodi eh, fil-qasam alimentari li jkun hemm prezzijiet ġusti għall prodotti tal-ikel. Parti minn hekk jiena naħseb illi il-riperkussjoni tul konsekwenzi fil-suq intern jistgħu jkunu verament għawija, speċjalment minħabba il- dan l-element ta' kompetizzjoni. Apparti minn hekk għandna s-sistema ta' tikketta fuq bażi volontarja. Jien naħseb il-konsumaturi u l-produtturi jekk jinteressom li jagħmlu hekk ħajamluh. Pinħabba li dan jista' jkun ta' benefiċċju għalihom. Pereżempju, fi Spanja intom tistgħu tixtru ehm, Right ċertu bajt minn ċertu prodotti minn ċertu reġjun per eżempju u huma eh, jaraw li dan t-ġiġ ikun imrobbi b'ċertu mod allura l-essi li jħallsu iktar. U t-tweġiba l-ura mux ħatkun l-istess minna ta' kull konsumatur għal kull prodott. Għalija l-iktar ħaġa importanti hija illi il-prodotti tal-ikel jekk mhux ġejjin mill-Unjoni Ewropea jew le dan irid ikun ċar għal raġunijiet ta' sigurtà alimentari. U naturalment anka minħabba is-settur agrikolu, l-użu tal-pestiġidi, il ħarsien ambientali u dawn it-tip ta' standards, ġifiri jiena naqbel mal-proposta tal-Kummissjoni. Grazie e prima di tornare la... Grazzi, qabel ma nagħti l-mikrofonu lura lill-Kummissjoni biex twieġeb se nagħmel mistoqsija jien. Għaliex, rajna matul id-dibattitu illi il-pożizzjoni fih dan il-Parlament dvarja. Eh, Għandek min qiegħed jaqbel mal-proposta tal-Kummissjoni u hemm min iħoss illi it-talbiet li qed isiru mill-konsumatur huma ġusti u għalhekk wieħed għandu jipprovdi tiketti li jagħtu iktar informazzjoni lill-konsumaturi fuq il-materja fuq l-oriġini tal-materja prima. Nixtieq nitlob il-Kommissjoni jekk tħossx illi għal ċertu prodotti fuq l-oriġini tagħhom jekk dan għandu japplika għal prodotti oħra mhux kollha, mhux ma ngħidx kollha. Iġifieri prodott illi ikun fi ħafna ingredienti mhux ta' stant jaħtieġ eh, li jkun jaf reġini tagħhom. Imma tajja għal kumpaniji li segwi traċabilta tal-prodotti tiegħu biex anke jkun jista ħares lejn spejjeż. Imma fuq prodotti ta' ingredient wieħed u anke dan wara rapport summer tlabna illi jisir jisir din l-analiżi naħseb id-dinja pjuttost xi ħaġa sempliċi. Jekk inti pereżempju qed titkellem fuq il- Il-meraq tal-arinġ, per eżempju, eh, fl-Europa għandek żewġ pajjiżi, tmin kumpaniji prinċipali. Jiena nixtieq inkun naf jekk il-meraq tal-arinġ hux ġej mill-Brażil jew miċ-Ċina, jew nkella jekk hux ġej mill-Ewropa jien ma naħsibx illi anka x'naf ħafna kumpaniji ma naħsibx ħafna drabi l-imprizi ikollhom l-istess fornitur ma jqogħdux jibdlu il-provvista tagħhom u hekk ma jkollhomx joqogħdu jibdlu t-tikketti għalhekk jiena għalija hija kwistjoni sempliċi. Il-Kummissjoni tħoss illi hemm tip ta' prodotti oħra li għalihom il spejjes li ser jispiċċaw jitabbaw fuq il-konsumaturi jekk huwiex ħafna il-Kummissjoni taħseb illi għaliex taħseb li għal ċertu tip ta' prodotti bħal laħam, ċertu prodotti friski, għalfejn tħoss li hemm bżonn din it-tip ta' informazzjoni għal konsumaturi, imma ċertu prodotti oħra le. Ma nistawx nħejdu l-bdiewa tagħna li hemm min minnhom qiegħed fil fis-serje A u oħrajn qegħdin fis-serje B. Thank you very much and we will do it in the same Grazzi tassew. Mela, sana nsegu l-istess ordni. Għanibda billi nitkellem fuq il-kustjonijiet ġenerali ta' tikketjar u kustjonijiet relatati mm, maħna mat l kollegi għaj jkun jistaj u il-bqija tal-mistoqsijiet fuq il-laħam u prodotti li ġejjin il ħalib L-ewla qabel kollox, aħna smajna l-opinjonijiet kollha fuq din il kustjoni u nixtieq nindirizza il-mistoqsijiet li jintom ressaqtu meta konna qed nitkellmu dwar li inqablu it-tikketjar volontarju ma dak obbligatorju u nitkellmu dwar il-vantaġġ il ta' dan kollu l-iktar differenza importanti hija illi għal tikketjar volontarju fejn huwa biss fejn hemm il-vantaġġ kompetittiv li jaqbel li nagħmlu. U ħadd ieħor ma jkunx forzat li jagħmel dan għalkemm dan jista' jkun ta' effett negattiv anka fuq l-istruttura nifisha. Għalhekk tajjeb li wieħed jaraf u semma wkoll kemm il-darba illi il-benefiċċju tat jar illi ja' jaqad ċertu situazzjonijiet id-domanda tal-konsumatur u il-benefiċċji li jistgħu joħorġu mit-tikketjar dan jista' jinkiseb permezz tar-regoli li għandna għat-tikketjar volontarju dan jippermetti anke il konsumatur jażel jekk ikun jippreferi il-prodott tikketjat li kollu tikketta. Dak Għalek jina permat qabel jekk ikun hemm obbligazzjoni anke għal prodotti fejn hemm effett negattiv mhux biss kwistjoni ta' spejjeż li huwa punt importanti imma anke kwistjonijiet oħra li huma relatati mal-kwistjoni tal-katina ta' provvista is-suq intern u l-kummerċ intern nazzjonali dan jiġi post mingħajr alternattiva oħra. Għalhekk dan aħna analizzajnieh fid-dettall u il-riżultat kien favur tal-ticket jar. F'dan il-kontest nixtieq insemmi wkoll illi xi stati membri kellhom regoli nazjonali ta' ticket jar illi huma permessi mir-regolamenti tagħna u naf li hemm ċertu eh, postijiet fi Franza u anke stati membri oħra fejn aħna definizzjoni ċara li dan jista' jsir jekk ir-raġun itinata raġuni li ir-rabta ta' bejn il-kwalità ta' l-oriġini tal-ikel u li il-maġġoranza tal-konsumaturi il-ħosru importanti li kollom din l-informazzjoni għandek ukoll kwistjoni ta' proporzjonalità. Din ukoll sta tingħadda din l-informazzjoni din hija għalhekk waħda mis-soluzzjonijiet li kienu jiġu użati fil-passat. Nixtieq nikkummenta fil-qasir dwar dak li intqal mill-Onorevoli Gerling u l-użu tal-bandira tar-Renju Unit għal bacon li ġej mid-Danimarka. Dan huwa eżempju ċar ta' problema ta' implementazzjoni. Irridu ninforzaw leġislazzjoni li diġa teżisti. Dan il-kas juri illi il-leġislazzjoni li għanna diġa mux qed tiġi segwita għaliex ir-regolamenti li għanna jgħidu biċ-ċar illi l-istampi mandomx jizvijaw il-konsumatur u jekk dan juri jekk dan ikun qed jizvija il-konsumatur fuq il-prodott oriġini mela dan huwa bil-fors li tissir il- li tiġi miktub bil-fors il-pajjiż ta' oriġini. Dan għalek diġa qed jikser ir-regoli eżistenti ma nalfen nibdlu xejn. Dan diġa mhuwiex permess illi jsir. Irridu għalek ninvestu iktar fl-implementazzjoni u l-infurzar ta' dawn il-regoli eżistenti. Fu l-kwistjoni ta' traċċabilità din hija għodda li tippermetti illi l-amministrazzjoni matul li katina elementari kollha tkun tista' issegwi sabiex tkun taf minn fejn ġej il-prodott. Din mhijiex l għadda prinċipali li bija wieħed jinforma il-konsumatur. Aħna għandna regoli ġenerali għal kull prodott u bat għanna regoli speċifiċi għal laħam dwar it traċabilta Din hija sistema illi qed taħdem u u ukoll kellna l-iskandlu tal-laħam taż-żiemel li permessa tar-reglu ta' traċabilta stajna nsibu l-oriġini tal-problema. Il-kwistjonijiet illi semmew fuq it tetjar obbligatorju tal-tuffi u l-anġas u l-proibizjoni fuq ir-Russja u anke l-kwistjoni tal azel dawn huma affarijiet li huma diġà obbligatorji li jiġu tikketjati. Regoli diġa' jeżistu u diġa huma suppost implementati madwar l-Ewropa. Naqbel ma dak li jintqal fuq ir-razzjonijiet differenti tal-industri, differenti, imma ma nistawx najdu illi it tiket jgħal volontarju se jkollu l-istess effett jista' jkun li japplika għal dik li kumpanija tkun tixtieq tagħmelek, il-spiża ta' jekk tagħmlu mod volontarju obbligatorju huwa l-istess. Imma aħna rridu li anke kumpaniji żgħar jagħmlu dan, kumpaniji żgħar li ma jridux u li ma jifilħux iħallsu għalih. Għaliex kieku ma jażlux li jagħmlu dan it-tiketta. Għalhekk l-ispisa ta' tikketjar obbligatorju ikun miżjut. L-aħħar komment fuq il-prodotti ta' ingredient wieħed bħal pereżempju meraq tal-arinċ jew il-frawli jew il-ħalib għal ġobon tajjeb li wieħed jaraf illi l-ewwel qabel kollox anke jekk ikun jidher illi il-fornitur mhux qed jinbidel jista' jkun li jkun qed jinbidel. Meta kellna il-problema tal-black spot is-sena l-oħra, minħabba raġunijiet fita sanitarji f'nofs l-istaġun kienem eh, projbizzjoni waqfet eh, ma stawx jimportaw iktar mill istess pajjiż u lek kellhom jibdlu l-oriġini tal-prodott tagħhom. U hemm min jibdel il-fornitur tiegħu skont l-istaġun għax jista' jkollhom prodott ġej miċ-Ċina jew mill-Arġentina u jkollhom imbagħad ukoll jaqdu is-sors primarju minn oriġini differenti skont is-sitwazzjoni partikolari u l-pajjiżi differenti. Dan jista' jinbidel minn ġewwa l-oħra jew minn sena l-oħra. Għalhekk anke jekk tidher soluzzjoni faċli, dan ikun ifisser illi għal tikkatjar ikollhom jibdlu dawn l-affarijiet kollha kif semmejna fir-rapport tal nittama li indirizzajt il-mistoqsijiet kollha Il-kollega tiegħi issa forsi jista' jwieġeb. Eh, Sur President jekk taċċetta nista' nwieġeb. Mela, jiena nixtieq infakkar il-komitat illi aħna restaqna rapport ibbażat fuq żewġ studji li għamlu l-esperti esterni tagħna. Għalhekk aħna minna taqsira ta' riżultati tal eh, dawn l-esperti esterni. U mhuwiex għalhekk mhix għalek proposta minn servizz tal kummissjoni imma xorta waħda qed nara ħafna diskussjoni f'dan il-Kumitat li għanna nimbu tal-affarijiet fit iktar il-qoddim it-trasparenza fil-katina alimentari hija essenzjali għal fiduċa tal konsumatur. Huwa importanti illi l-konsumatur jixtri il-prodotti tagħna. Naħseb li l-koll għandna interess wieħed illi kulħadd jagħmel jieħu dak li jistam dan il-proċess. Is-sur Miko semma wkoll ċertu setturi fejn hemm it-tikketjar mandatorju għall-oriġini u dawn l-affarijiet żviluppaw storikament. Hemm prodotti fejn tista' tasal għal konklużjoni malajr għal fattu l-ħaxix pereżempju ta' dam li ikun tkabbar f'post partikolari u mbagħad jidħol fil katin alimentari imma mbagħad jekk timxi iktar il-qoddim fil-proċess l-affarijiet jikkomplikaw rwieħom. Per eżempju, il-laħam ta' ċanga. Xaħat ikun qiegħed irabbi l-annimali u mbagħad jinqatlu x'imkien ieħor u mbagħad ikun hemm l-aħħar proċess biex iġi biex il-laħam jitpoġġa fis-suq. Għalhekk inti titpoġġi l-oriġini tal-prodott fuq it-tikketta, imbagħad jekk tħares lejn is-settur tal-ħalib, għandek naħseb l-aktar situazzjoni komplikata. Għaliex kollox huwa ibbażat fuq il-ħalib, il-ħalib frisk. Imma dan jista' jiġi trasportat għal distanzi twal dawn is-sitwazzjonijiet għalhekk jistgħu jikkomplikaw l-affarijiet u ikun hemm min jażel li jkun hemm tikketjar obbligatorju għall l U għalhekk hawnhekk għana din id-dilemma. Jekk inti tagħmilha obbligatorja, il sistema ta' tikkatjar trid tiġi applikata minn kulħadd. U għalhekk ikollok bosta operaturi u negozji li jgħidu li dan ma jagħmilx sens għal valur miżjut li serjata lil prodott li konsumatur meta il-prodott jasal fl-iskaffa tal-ħanut. Għalhekk aħna rridu naraw sa fejn irridu naslu. U id-diskussjoni u rrit xini din id-dilemma, aħna l-koll irridu li kunem trasparenza għal-konsumaturi, aħna stess aħna konsumaturi, imma irridu u koll inħarx lejn l-spejjes involuti u ma partikolari għal għall tal-ħalib għanna bosta aspetti illi huma involuti hawnhekk bħal per eżempju il-Belġu, Franza, l-Ġermanja, għandek ħafna għandek dawn il-ħames pajjiżi involuti fil-produzzjoni tal-ħalib u kważi ikun impossibbli li dawk li jipproduċu il-ġobon biex identifikaw eżattament minn fejn ikun ġie il-ħalib pajjiżi oħra għandhom diffikultajiet ftit iktar limitati tal per eżempju ħalib li jiġi mill-Irlanda. Imma hemm ħafna stati membri fl-Ewropa ċentrali fejn għandhom skambju tal-ħalib ma' pajjiżi oħra. Jien naħseb li m'għandniex nabbu il-kumpanija iżejjed għaliex naħseb li jagħmel sens li ngħidu li dan huwa il-ħalib ġej minn dak ir-reġjun u fl-aħħar mill-aħħar ma jimportax jekk il-ħalib jkun ġi minn naħa tal-Ilvan tal-Belġu jew nkella mill-Ġermanja. Għaliex ir-raġun huwa l-istess. Il-tikketjar reġjonali huwa importanti għaliex il-prodotti reġjonali tajjeb li jitlu fil-katina alimentari dan huwa wkoll ta' valur miżjud għall produtturi. Ġifieri il-produtturi lokali ħafna drabi jużaw din il-possibilità biex ikollhom biex ikunu jistgħu juru illi dan huwa prodott li ġi proċess fuq livell reġjonali. U li dan il-laħam dan il-prodott ikun ġi minn prodotti oħra li saru fil-reġjun. Imma dawk li għadhom katina tal-provvista li tmur li lin mill-Unjoni Ewropea fejn għandna ħafna prodotti li huma parti minn dan nikollok ħafna prodotti involuti fi katina alimentari, imbagħad huma se jispiċċaw sitwazzjoni fejn ikollhom jindikaw ikollhom juru fejn ġi proċess il-prodott. U jridu joqogħdu jindikaw pajjiżi kollha li jkunu ġew involuti, ma ħsibx din xi ħaġa li għandna nimponu, imma il-tikketjar appażi volontarja naħseb li xi ħaġa tajba il parti tal-proċess naħseb li hija l-soluzzjoni perfetta. Issa, fuq il-laħam ma tħallniex bizzejjed dettal fuq il- it-tjur u anke il-fnik li jiġu prodotti fil-lokal fejn jiġu per eżempju fejn ikollok dawn l-annimali selvaġġi li jkunu qed jinqatlu biex jittieklu u jiġu kuzmati fil-lokal ma naħsibx illi għanna namlu with enfasi fuqhom fuq il-laħam taż-żiemel Dan jiġi involut f'ħafna eh, proċessi differenti u ħafna drabi dawk illi jużaw il-laħam ta' zemels fi katina elementari tagħhom huma l-ikbar kompaniji. Għandek ukoll dawk illi huma involuti li jaqtaw il-laħam f'parti differenti u dan ikun u ma jiġu affettwati għaliex iridu jiżguraw illi fit-tikkatjar tagħhom iridu jkunu f'konformità mal-kriterji obbligatorji ta' tikkatjar. Għalhekk bħal żewġ studji l-oħra ħna konkludejna li għal dawn iż-żewġ għal dawn il-każijiet m'għandniex noqogħdu nidħlu f'sistemi mandatorji. Ma xorta waħda għadu possibli li konem sistema volontarju għalek, naħseb illi għandna situazzjoni piuttost komplikata, mod partikolari il-prodotti ta' ħallib li jkunu komplessi, aħna għanna numru ta' proposti li saru f'numru ta' rapporti differenti kif nistaw, eh, ikollna aktar trasparenza u naħseb illi dak illi sibna huwa illi hemm bżonn naħmu ftit iktar fissnin snin li ġejjin. Grazzi. Thank you very much for your question. I think Grazzi tassew, naħseb illi dan kien dibattitu li ħafna illi e, intom pala kommissjoni kalkom l-opportunità li tisimgħu li huwa lan tal-membri tal-Parlament Di diskussjoni mhux ser tintem hawnhekk kull sena nitkellmu fuqa din il-ħaġa u ninsab ċert illi se jkollna fil-futur l-opportunità għal nirġu niddiskutu dan il-punt. Nistaw għalek nalqu il-laqa ta' dolodu issa u niltaqaw fit-tlieta twara nofsinhar għattini tieni parti tal-laqa tagħna. Grazzi. Likla tajba.